So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Wir fahren fort mit unserem... Kollegi, l-odwa tajba. Mela. Għanistaktaw bix xol tal-komitat tana għal punt 16. Il-diskrizzjoni medikali. Il-rapport ta' Kristof Fjannes. u ser nivvotaw dwar dan fil-laqali mis tal-komitat. Kellimu jinterrompi. Iva, irridu naraw eżattament meta ħan votaw dwar. Ma l-ewwel ħanduru li rapporter sul Filner fuq l-informazzjoni dwar prodotti medicinali suġġetti għal riċetta medika. Grazzi. ilu ftit ma ndaqaw u jina tajt prezentazzjoni tal-rapport tagħna tqajna għal darboħra sabiex nitkellmu dwar l-emendi li tresqu. Hemm ħafna emendi iktar minn 300 fil-fatt. ġifiri zmaġinaw <laughs> illi jina kienet għagġanninni dil-ħagġa. Imma mux il-kas il-fatax dortom u ħanisib li ħafna minnhom kollha qegħdin mixjin fl-istess direzzjoni. u Wara li rajtom f'dawk it-tlet emenda, ħafna minnhom jena nista' naqbel magħhom. Jina għet li konta t-istana bil-ħerqa li kienem l-emendi li jitresqu. U ħafna mill-emendi li jitresqu U affarijiet li nistaqbel maħħom. Irina e nista naqbel li aħna għanna konsens wisa ġinkopru emendi u jina ma nbirx maħħom hija l-fatt li l-ewwel nagħti proposta kollha għandha tiġi irrifjutata, le. Jina naqbel naħseb li nista' nil-uftajim. Ġifieri ma nistgħux naqtaw qiesna. minflok nippruvaw naraw fuq xiex naqblu. Għanet kwa taqbel fil-direzzjoni, ħana nimxu fija. Il-kumpaniji farmaceutiċi xandom jiprovdu għal-pubbliku ġenerali il- patient information leaflet fulijiet ta' informazzjoni għal pazjent ta' kundi xaqsam ma' karakteristiċi ta' informazzjoni dwar il-prodotti għandu ma' kollha affarijiet illi aħna nemnu illi għandhom ikunu disponibli u li kull kumpanija għandhom jipprovdu. ħafna mendi jimxu f'din id-direzzjoni. Viri, informazzjoni push and pull. Emmin jasab li l-tip ta' informazzjoni push għanna niprobi xuwa. Mannix nitkelmu dwar artikoli għanna xosmu ma' s-saxħa. Fil-magazines, fil-, il-problema ta' problema tal-firxa ta' informazzjoni iktar mill-li għad disponibli l-informazzjoni. Nġri ħafna qbil dwar di. Għambatim ħafna emendi li qegħdin jippruvaw jgħidu li s-sustanzi jew il-prodotti għandhom jiġu approvati qabel ma jindbatu minn kumpaniji farmaceutiċi li għaxa xi ħaġa li xi verżjonijiet ta' fuljetti ta' informazzjoni għal pazjenti jistgħu waslu għat-taħwit mm, ma jkunux bizzejet informazzjoni fuqhom fjom. U batem konsens ukoll fuq kampanji tas-saħħa li tista' twassal għal nuqqas ta' ċertezza u taħwit u għalhekk dawn għandhom xi inklużi fil-proposta. ħafna affarijiet nista' nappoġġa illi mhumiex qegħdin fil-qalba tal-rapport ġviri min jitkellem dwar niżviluppaw il-pakket tal-folijetti ta' informazzjoni naħseb li iva importanti u naħseb li stati membri u l-Aġenziji tal-Istati membri għandhom jingħataw ix-xogħol illi jiżviluppaw informazzjoni dwar farmaceutiċi. M'għandux ikun biss il-kumpaniji farmaceutiċi biss li jagħmluha għadin, U jina naqbel, meta ġifiri kifet narawa bisħiħ l-emendi kollha mixin fl-istess direzzjoni, naqbel maħħom. L-ikbar parti importanti tal-emendi mixin dik direzzjoni. U nistaw ninkludu biċċa kbira minn daw l-emendi, mhux tkun faċli, dan jeħtieġ żmien u għalhekk qed nitolbok biex ma titfaħħiex fuq eh, aġenda l-vot li fl-imis għax <laughs> mustanċu għaf faċli li jnablu kompromessi għal mit emenda malaj. Imma sempliċement biex ngħid li iva nistgħu nilħu f'dajim. Sambat ovvjament postijiet fejn hemm l-opinjonijiet tassew huma differenti jew inkella nippruvaw insibu soluzzjonijiet tekniċi jintlaħqu fuq id-drogi pereżempju fuq il medicini fuq il-fatti dwar il medicini U per esempio li niġbru informazzjoni u l-fuljetti ta' paketta informazzjoni imma jiena qed infittex illi nippruvaw naqdu dan fejn m'hemmx approvazzjoni għal ħafna mediċini. Sintku kif jista' jieħu dak il-wol, ġifiri li punt kollettiv għal tip ta' informazzjoni. jien nafxek nafx emendi dwar titpoġġa informazzjoni fuq l-internet. Jew li m'għandix tpoġġa tpoġġa informazzjoni fuq l-internet, ma nsibx li huwa tajjeb tagħnax. Pereżempju fi Svejsja tista' tordna mediċini mill-internet. Imma din tista' tara wkoll eh, jekk trid inti tista' tmur eh, ġib l-informazzjoni bil-karta, fuq karta anki bil-brail. Ma sax tgħid li din informazzjoni biss tispoġġa fuq l-internet? rridu nejnu dawk il-persuni li għandhom eh, problemi eh, li għom naqsin mid-dawl. Kontroll ta' informazzjoni importanti. Kif għan kontrollaw din informazzjoni tituna l kumpani farmaceutiċi hemm min qed jgħid illi għandu jkun hemm verifika minn qabel jew kontroll minn qabel mill-kumpaniji kollha aħna għanna ħtiġu għalli fuq il-prodotti kollha li ġew verifikati u kontrollati nasab li jgħaw stati membri li għandhom problemi konstituzzjonali. Ili għandhom din it-tip ta' kontroll minn qabel. Jista tkun soluzzjoni teknika ma nkun nistgħu naqblu illi ma nistgħu nippubblikaw xejn sakemm ma ġiex approvat l-ewwel. Issa, mistoqsija dan għandu jiġi approvat qabel ma jiġi publikat f'kull okkażjoni għaliex hemm problemi ta' ċensura li mbagħad irridu eh, naraw. U hemm xi punti oħrajn li emendi jgħidu li inti t-sati tippubblika biss imma informazzjoni farmaceutika eh, fuq il-website tiegħu stess, tagħha stess. U mhux taħħa tiħor, però jiena ma naqbilx maħħadi. Jena qed nimmaġin, jiena naqbilġ naħseb li jena, ħekun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm kumpaniji farmaceutiċi li jahedmu fil imkien u forsi għandek informazzjoni ġejja mill kumpaniji differenti, fil fl jena fil li l-organizzazzjoni, l-fera l organizzazzjoni għal-farmaceutiċi jgħidu li għandu jkun il-fuljetti kolla li jkunu disponibli fuq l-internet. Biex mi mustawx jiprobixu, ma nikontrollawa. Kompanji tas saħħa ħafna punti ta' kritika illi tqajmu. Eh, nixtieq ngħid personalment illi hemm qasam fejn dawn il-kampanji tal għajmin ta' koxjenza dwar is-saħħa għandhom jittejbu. Dawn it-tip ta' kampanji eh, ma per eżempju li għandu xasmu mal eh, mart mux tas soltu u għanna dan fuq livell nazjonali fuq leġizazzjoni tagħna hemm ħafna persuni li forsi għasan jittaqaw għaltaqaw ma, ma tobba li għandhom l-arfin neċessarju għal-marda speċjali li għandhom huma fil-pajizom stess. Allura fej li ikonom din it-tip ta' informazzjoni għad dispożizzjoni tagħhom ta' fejn jinsabu dawn it-tobba u x'tip ta' informazzjoni tista' titgħallem dwar din il-marda. Għalhekk dan għandu jkun suġġett dan it-tip ta' kuxjenzi ta', kampanja ta' għajmin ta' kuxjenza. Videos fuq l-internet. E min jgħid ħafna n-nies jgħidu fil-fatt illi għana xuwa. Naqblu fundamentalment. Ġifieri aħna ma rridux naraw illi jkun hemm lok fejn informazzjoni farmaceutiċi jiġu jużaw it-television biex jippruvaw jaslu għal pubbliku imma mbagħad ċertu videos irridu jiġu permessi fuq l-internet pereżempju il-gwida manwali ta' kif prodott għandu jintuża. Dan jista' jkun utli iva. Permezz ta' video. Per pi kif inti għandek tuża inhaler tal-azma. Għax forsi iktar diffiċli inti tispjega bil-miktub imma mbagħad instruzzjonijiet permezz ta' filmat ikun ħafna iktar faċli li segwih. Jana naqblu illi mandobx ikunu is-soltu u ħaġa ta' kuljum li il-kumpaniji farmaceutiċi jitfaw l-informazzjoni tagħhom forma ta' filmat. Għalhekk kien ħaġa li għandna naraw niddiskutuha aktar. Nistieden kummenti minn tal-kollegi ngħid li hemm ħafna xogħol xi jsir u imma l-prekondizzjonijiet biex nilħu ftejjejn huma tajbin jekk nħarsu lejn dawn it 300 mit-temenda mixin fl-istess direzzjoni u jabd direzzjoni il jina qed nipprova nasal għalija permezz rapporti għalhekk għandna l-kondizzjonijiet fisseħ biex niksbu konsens wiesa. Nixtieq nisma' dak għandkom xi tgħidu dawran l-elementi jirzi. Grazzi, Kristoff Fjellner. Din hija kwistjoni ta' sew sensittiva u bitlet mit-temenda jidderjem ħafna attenzjoni jingħatat minn kollegi oħra. Ovvjament qed inħartu lejn is-saħħa. Tal-bniedem. U il-kumpaniji farmaceutiċi jridu nagħmlu met li mossu nessaċ li dawn huma mhumiex qan sirhom nifisom edin emmek biex ikun jista' jkunu ta' għajnuna. Aħna rridu naraw kif ħantejbu prodot nimtejbu l-informazzjoni, nawtorizzaw u li jkun hemm ċertu interessi kommerċjali illi jisibu post fuq qoddim. U li eh, jifixku situazzjoni kollha u fanki każejjed estremi eh, eh, jagħmlu ħsara lil saħħa tal-nies. Ix-xadu rapporter u jitkellmu xil parnio Palmentijiet, ċer. Din hija importanza, ta' importanza kbira ħafna fil-bidu tal-seklu 21, mhux biss l-Ewropej, ma l dinja Aħna, kif naraw aħna fl-Ewropa, narawha bħala xaġa importanti illi fil-bidu tal-2010 aħna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea namlu rendi kont tal-informazzjoni li għanna. Dan huwa wiex il-bidu tal-proċess, dan huwa biss il-bidu tal-proċess. Aw, din qed titina informazzjoni. Idna din l-Komissjoni informazzjoni fuq il-prodotti eh, minn 2003 u fl-2003 però kien hemm ukoll rifjus ta' riklamar Eh, minn eh, diretti fuq television minn ċertu kumpaniji farmaceutiċi tal-prodotti tagħhom. Ġifieri mill-2003 konna għedin nqisu din il-kwistjoni ta' channels għall-informazzjoni diretta l-mirati li il-pubbliku. Jina naqra il-proposta fid dal ta' dak li għal il-rapporter Naħseb il direttiva mill-Kommissjoni ma taqbilx ma ħtiġijiet ta' ċittadini. Jidirli illi dan jiftinna il-bib għal promozzjoni diretta u dinija xi ħaġa li aħna naħsbu li jiltaqa mal-pazjenti. Ikoll uh, proposta tal-Kummissjoni Leġislazzjoni Sanejdu li laboratorji farmaceutiċi u kumpaniji mhux se jelaboraw is-suq tagħhom. Għax inkella din ħatwasalt fil-burokrazija, iktar infiq u iktar riskju għal-pazjenti. Jien naħseb li l-Parlament għandu jirrifjuta l-proposti għal din ir-reviżjoni u jitlob il-Kommissjoni Ewropea biex eh, terġa' tagħmel evalwazzjoni miġdita dan id-dossier. Parma qal kummissarju Dalli l-bieraħ fis-smieħ li saħ ukoll f'jannar qal illi l-ħames raġunijiet li naħna nħossu li din l-evalwazzjoni ġdida ta' din il-kwistjoni għandha seħ Waħda minnhom hija illi il-Komissjoni kun tista' tirrispetta il-proċess demokratiku għax mis-sena 2003 naħseb ħareġ moċċar illi l-konflitt ta' interess bejn il-Komissjoni Ewropea u l-industrija tal-farmaceutiċi fisser illi kien hemm nuqqas ta' trasparenza f'dan il-qasam. Tieni ħaġa jellina ċertaw illi jkun hemm iktar sikurtà għal pazjenti u nħarsu l-pubbliku minn effetti ħżina billi nużaw mediċini mhux tajbin. Għawek fil-Parlament Ewropew għanna nġbdu l-informazzjoni għalli unirrifjutawa għalli xink għax tip ta' riklamar kien taħsara fuq il-saħħa tal-pubbliku. U għana nitalmu mill-esperienza. U batem il-fattibilta finanzjarja ta', sistemi pubbliċi ta' s-saxħa fi stati membri ġifiri, il-Kommissjoni Ewropea, il-proposta tagħhom twassal l aktar burokrazija u aktar infiq. Jekk l-autoritajiet pubbliċi jużaw il-rizorsi limitati biex inkonna kontrolli fuq il-laboratorji jew inkella jieħdu azzjoni aktar iktar b'saħħitha biex ikun hemm informazzjoni komparabbli li tiġi provduta. U aħna rridu ngħidu lill industrija biex jiffukaw jisfukaw sforzi tagħhom fuq saħħa pubblika mediċini ġodda illi laħqu martiġijiet tal-pazjent. U għandhom jagħmlu dan mhux biss jiffukaw fuq strateġijiet ta' komunikazzjoni u għapartijek għanna nkunu għanna natu opportunità l-strategiji oħrajn li ser jippermettu li ċittadini oħrajn kolla maċċess għal informazzjoni disponibli indipendenti fuq kwistjonijiet tas saħħa U hawnhekk il-kelma indipendenzi, indipendenza hija importanza, importanza kbira. Ġifieri wara l-emendi li ġew imres nista' ngħid biss li aħna għandna insejħu li Komissjoni Ewropeja biex jagħmlu valwazzjoni mill-ġdid tal-proposti tagħha biex nippruvaw nilħu dan il-tħassib. Grazzi ħafna. Issa liberali Holga Kalner e, illi edha shadow rapporter. Grazzi. President Kramer. il-shadow rapporter ma tistax tkun għaw dal-ħodu, għallura seni tkellem minn floka, jisni pratikament ereditajt il-dibattitu. Kultant. Iġri, anki jek ehm, ma, ma, mandiġ rida biex namel dan il-dibattitu. ħaġa wahda li nishtiq najt fuq il- fuq dan is-suġġetti li aħna għandna nirrifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni totalment. Fuq il-projbizzjoni tal-informazzjoni fuq il-medicini, għandna ħarsu il-pazjenti b'dan. Però aħna qegħdin eh, ta' tal-informazzjoni u kull tip ta' informazzjoni hija disponibbli kullimkien, eh, pratikament eh, tafas buttuna u jkollok l-informazzjoni. E, e, e, naturalment jiddependi mill-kompetenza lingwistika, mill-possibilitajiet tekniċi eh, jekk din informazzjoni ġemmek e, jew le, għal daqstant hija ħaġa ridikola li aħna namlu proibizzjoni. Kif kienu jagħmlu fis-seklu liħor. Mela, għanna din il-projbizjoni totali u il-pazjenti u ċittadini Ewropej mhumiex qed jiġu mħarsa assolutament, Em bizzejiet eżempi ta' pazjenti li għanna eżempi negativi minna tal-Amerika, pero anki mill-Europa jina eh, rajt ħafna kazijiet li anki jekk hemm projbizzjoni marru ifittxu informazzjoni eh, fuq eh, l-internet u anki wara li għallom it-tabib ma jamloħx da u ma eh, marru jfittxu l-informazzjoni u grazzi ta' din informazzjoni, mħabba din informazzjoni eh, ġarbu sara kbira. Ma nistawx aħna niprojbixxu li ċittadini jiksbu ċerti informazzjoni. Tal-da stat situazzjoni tal-Komissjoni miex perfetta rridu dan rridu naċċettaw u rridu nsibu soluzzjoni toħrajn. Għanna elementi li huma tajbin u għax qegħdin jagħmlu eh, tentativ biex eh, l-informazzjoni jibatuha b'mod tali li l-informazzjoni tkun affidabbli. Rridu eh, Rridu nħarsu din il-possibilità ta' kontroll kif għalu anki kollegi oħrajn ċazzi Markakis u oħrajn dak li għanna namlu huwa illi E, wieħed għandu libertà li mur fittex informazzjoni u għandu jfittex informazzjoni affidabbli. U rridu aħna b'dan il-proċess impoġġu l-ċittadin u l-pazjent fil-ċentru ta' dan il-proċess. Irridu ġifiri nizguraw illi ikun hemm distinzjoni bejn pubbliċità u informazzjoni u nżommu ċara din id-distinzjoni. L-idea tal-prinċipju ex ante u tajje irridu nżommu, però l-informazzjoni għabna ma tiġi mxerda għandha tiġi approvata, aħna ikkonċentrajna fi tlet kanali, l-autoritajiet nazjonali, il-tabib u il-professjonisti tas saħħa soċjati u mumbat wara e, e, e, titolari tal-autorizzazzjoni, ġifiri l-farmaceutiċi. Fil-każ tal izvezja fejn hemm problemi ta' preautorizzazzjoni, forsi il-modell tal-Svezja nistaw naraw bħala mod tajjeb biex wieħed jippermetti l-informazzjoni lejn il-pazjenti. Jiena man nifimx eh, għaliex aħna ma nħarsux lejn pajjiżi uħrajn fejn nafu li eh, dawn is-sistemi edin jahdmu. U hija ħasra illi aħna namlu eccezzjoni għal regola ġenerali ta' tagħna li nħarsu lejn laħjar prassi. Il-proposti jgħidu li ċerti tipi ta' eh, informazzjoni biss se tkun permessa u dawn jinkludu anki il-websites. Aħna ma rridux ninkludu il-karta stampata imħabba eh, il-problema tal-pubbliċità. U dinija ħasra. tħassib illi inkunu edin niftħu il-bibin għal-pubbliċità jekk permettu illi eh, naċċettaw ġifiri il- informazzjoni stampata. Irridu nizguraw illi informazzjoni li diġa autorizzata taħdem f'dan il kas Mela, il-website miex ħaġa perfetta, hija possibli emendi illi jitolbu modelli ta' ċertifikazzjoni għal da' stant għanna bżon nillimitaw fuq kif jieġu operati dawn websites, irridu krem trasparenza kbira u naturalment irridu niskuraw ukoll il-proċess illi se nidu ikun evalwat moċira u l-Kommissjoni għanda tiverifika illi dak li ġi deċis i wasalar l-effetti li rridu. Forsi wara sena u wara li tkun konsultat il-partit interessati, tista' tagħmel evalwazzjoni tal-azzjoni tagħha. Hemm dawn il-possibilità illi rridu niftħu l-bib għal fornitura ta' informazzjoni responsabbli autorizzata u un appella li dawk li jaħsbu li għanna nżommu din il-proibizjoni totali u Non nitlobhom illi jerġaw jistudjaw din il pozizjoni Grazzi, President. Jgħajt il-President. Et naraw. Illi fuq l-internet aħna ma nistawx ninżomu illi imorru fuq il-web fuq l-internet u jaraw u jfittxu l-informazzjoni tagħhom. li iktar importanti li eh, l-informazzjoni tkun affidabbli u n-nies ikun jistgħu eh, jorbtu fuq eh, u ma tkunx propaganda, ma tkunx pubbliċità. Din hija soluzzjoni. Karl Schwitter. Schlutter. Grazzi, President. Nishtini ringrazzja l-rapporter. Aħna ntajna ħafna drabi fl-imkien u aħna nishtiq morru fl-istess direzzjoni. Però kif jajdu id-dettalji huma diffiċli ħafna u nittamaw li nkunu nistaw nilħu kompromess. Dan hija mm, problema simili għal dak tal-grupp ta' soċjalisti. E, e, e, il-formulazzjoni ħażina, l-proposta legislativa hija konċentrata infatti fuq il-drittijiet tal-industrija u mhux fuq l-interess ta' ċittadini Ewropej. Fuq dak li għandu ċaqsam ma' l-informazzjoni. U diffiċli li wieħed isib soluzzjoni f'dan il-każ. Bħal kif għanna namlu biex nitol nibatu itra l-Kummissjoni biex najdulhom eh, jieħdu iktar interess għal interessi tal-pazjent. Eh, nitolbu l-ħodor li nivutaw le, pero jekk ma jkunx maġġoranza jena les diskuti eh, li kun l-ħjar proposta fl-opinjoni tiegħi. Flok ma nbidlu u ninterpretaw kif l informazzjoniet għandhom jiġu motija, tkun ħaġa aħjar kikun nibbażaw ruħna fuq id-deċiżjonijiet fuq eh, il-fuljet tal-medicina. għax eh, dawn l-informazzjonijiet huma importanti eh, fihom bizzejiet informazzjoni u f'dan il-kas memx għalfejn norga nautorizzaw informazzjonijiet oħrajn. Emma l-emenda 83 u 119 u Kramer tkellem fuqhom ukoll, hawnhekk hemm bżonn ta' iktar ċarezza. Jiena e provajt nesprimi l-emenda 83, però l-prinċipju huwa illi min għandu interess ekonomiku illi xandar ċerti informazzjonijiet fuq medicina ma jriċ ma jistax ikun f'pożizzjoni li għamil pubbliċità. Umbat e, eh, l-emenda 172 anke hawnhekk aħna naqblu E, illi rridu nirrifjutaw il-proposta l-Kommissjoni fuq dak li għandu xaqsam mal pubbliċità un batem emenda oħra li trigwarda l-pubbliċità. Il-pubbliċità ta' television. E, Xiex sninilu kienem problema e, Jena rajt eh, pubbliċità favur ta' medicini li ma kienux sottoposti għal dan, ħafna drabi kienet pubbliċità qasira ta' 30 sekonda. U spiss din il-pubbliċità ikun fiha informazzjonijiet importanti illi ma jkunux laqas leġibli. Għal-tastant naħseb illi jekk wieħed ma għatix informazzjoni korretta, allora pratikament eh, inkunu qegħdin neskludu anki dawn il-filmati televizivi. Għana kellna eh, eh, xi eh, biza, illi xerdu l-biza fost in-nies u fuq il-martu fuq anki l-effetti tal-medicini. U ma nafx jek tina jiex għandix taqsam mal-memenda 103. L-aħħar punt tijaj huwa l-problema fuq kif se nikkomunikaw komunikaw l-istudi preliminari, rizultati ta' dawn l istudi li permettu li kumpani jamluħda u dana jista' jkun simili għal pubbliċità u ħafna drabi jistaw ma jkunux validati e min jiproduċi konklużjoni u min jiproduċi konklużjoni differenti u nista nkunu edni nippromovu l-interessi personali. Għal stant anki dan irridu nikontrollaw irridu najdu illi l-Komissjoni għad trid tagħmel ħafna xogħol hawnhekk u aħna rridu nagħmlu l-biċċa tagħna u nistgħu nikkooperaw nittama, però jiena żgura żgur illi nkunu nistgħu nirsolvu ħafna minn dan u jiena rrid niżgura illi jkun hemm responsabilità biex nagħtu din informazzjoni meta nies ikun jistgħu e, ifittxuha din informazzjoni fl-Iżvezja għandkom idea żgur illi x'tip ta' informazzjoni għandna x'tib ta' situazzjoni għanna, għanna nistaw nagħtu l-informazzjoni. Pero il-kumpaniji huma responsabli għal eh, web pages taħħom, is-sistema eh, ħadmet taħdem tajjeb fil-Svezja. Grazzi, Schluter. Inti tkellimt eh, fuq il fat li kienem skambju ta' itri l komissarju Dalli. E, testa tajdinna xqal u għaffismiħ qal li se jirtira l-proposta u se jgħamil proposta ġdida. E, e, jena pero, e, jena favur li nkomplu il-proċess leġislativ la darba l-parlamenti adotta e, il-pozizjoni tijaw fl ewel qari jena, nimpenja il-inżom. nżomm il-pozizjoni tal-Kummissjoni mill-perspettiva tal-pazjenti għal dastant qed xina li aħna nagħmlu l-ewwel qari u noħorġu bi pożizzjoni. Umbat huwa se jagħti reazzjoni tiegħu iktar tard. Grazzi. Kutakis. Grazie, l-għonet nishtiq nifra il-rapporter fuq l-sforz għalbini. Eh, uh, Kien eh, sforz diffiċli għax kien hemm ħafna kontroversja fuq dan is-suġġett, pero meta jkollok 300 emenda eh, jurik eh, illi n interessati u hemm rida li niksbu xi ħaġa, ma naqbilx magħhom kollha però sejri federazzjoni direzzjoni tajba u li nirronċaw issa tkun ħaġa żbaljata. Iva, hemm ħafna problemi, però aħna naqblu kollha fuq l-informazzjoni, l-libertà tal-informazzjoni, għal stant fuq dan nistgħu nuħduha bħala bażi u naħdmu fuqha Il-problema hija anki loġistika kif u kemm eh, u kif għadna deġa rridu eh, namlu distinzjoni bejn l-informazzjoni u l-pubbliċità dina u koll narfuqa. Problema u koll minnaħa tal-pozizjoni ta' tobba. U ma mumiex kontenti ħafna fuq il-fat li eh, min ikollu ftit għarfin e eh, ħaġa perikoluża meta jkollok ftit bi wis għarfin. Eh, u rridu nżommu għaf di u koll. ħaġa oħra hija li din id-direttiva hija parti mill-pakett eh, preċedenti u fil-fatt eh, tappoġġa u żid eh, fuq iż-żewġ direttivi l-oħra li jeżistu issa dik tal-viġilanza u tal-kontraffazzjoni. Kien fihom huma informazzjoni għal pazjent forum differenti mhumiex qawwin biżejjed u hawnhekk qed nippruvaw nagħmlhom iktar qawwin. Il-metodu tal-informazzjoni Eh, kif nistaw natu għal-pazjenti eh, jina għasib li fuljet miex ħaġa eh, suffiċenti. ħafna drabi intelef dan il-fuljet u ħafna drabi immorru pajis barrani u nishtri xaħġa għax il-spizjar għalli u l-fuljet u miktub f'lingwa oħra u u ma nistawx naraw għal daqstan dinja, rridu niftakru li dinja kwistjoni transkonfinali, qed għadmu kolla flimkien fl europa rridu niftakru li għanna lingwi differenti aħna u għal daqstan rridu natu din informazzjoni b'ħafna lingwi jekk irridu nagħtuha. Għawnek, biex naqsar, miex perfetta s-sistema, aħna nifmuha. U għatma wieħed jasal għal perfezzjoni mill-ewwel, irrid għet jġiret biex jasal għal perfezzjoni. Imma il-formazzjoni hija disponibbli eh, u hija importanti iva qed tagħti seta lil pazjenti li jagħmel l-għażla tiegħu u l-għażla tajba għal daqstant jiena inħoss illi din id-direttiva eh, u dan il-rapport u bidu tajjeb u rridu nibqgħu naħdmu fuq u jiena żgura li fl-aħħar se niksbu riżultati u nifraħ li rapporter. Grazzi. Grazzi Marina. Onna mm, Rosbach minix nara hawnhekk, e, allora naddu għal Ruth Bert. Grazzi President. Rot Berend. E, e, il-kollega provat tara li si soluzjoni, għet ti prova essa in eh, setta, seba snin, forsi anki iktar, jnajdu mill-2001 jew mill-2002 illi qed nippruvaw natu informazzjonijiet lil pazjent il-kommissjoni e provat titkellem fuq l-impakjar eh, um, u ħna ridna li kunem pakket importanti fuq il-deċini. U issa, najdu li ħna ma ridux dan. Jena. You know kontenta li bosta fostna fil-grupp uh, jaqblu u li għandhom uh, l-istess pozizjoni. Meta l-lum najdu li mannix bżon informazzjoni għal pazjent hija ħaġa eh, ċinika. Meta jgħidulna illi hemm il-pubbliku hemm iċ-ċittadini li jrida din informazzjoni. Hija ħaġa ridikola ċittadini fuq livell nazzjonali li għandhom imġiba, per eżempju fl-Svezja, e, e, situazzjoni differenti mill-Germania u mill-Danimarka. ħna nipruvaw nieħdu responsabilitajiet tagħna fil-politika ta' saħħa u nippruvaw niformawa b'mod tali li inkunu nistgħu nagħtu lill pazjenti ċertu pis u ċerta ġustizzja ili ħafna jena nistudja din il kustjoni u jena nħossni f'pożizzjoni tajba forsi u jista' jkun hemm ħażina. Illi jena bnidma politika u jena u kol kont marida u nafxie tfisser li ma jkollokx informazzjoni fuq il-marda tijak. U anki jena provajt infittex fl-internet biex eh, eh, nkun nista nsib kura għal-marda tijaj u ma konġ zgur jek dak li kont etnaqra kien eh, affidabli u leg kelli l-fortuna li kelli kompjuter u illi eh, kont nifem bl-Inglis u li stajt infittex dawn informazzjonijiet. Hemm miljoni ta' persuni illi mandomx din il-fortuna illi jifmu l lingu li għandhom il-kompjuter. Aħna, jek aħna ma neħdux dan il eh, ruol E, e natu informazzjoni tajba il-pazjenti eh, se jkun falliment kbir. Il-ministeri eh, tas saħħa jew anki il-servizzi Nazzjonali jgħidunna li l-ispejjeż dejjem aktar dejjem għax qed jiżdiedu l-ħtiġijiet, ma din hija ħaġa ridikola. Kif nistgħu nagħtu il-mediċini għal tumu għal-kanser, kif nistaw natu dawn l-medicini minn ma natu informazzjoni? Kif nistaw nittrattaw din il-problema? Jena fl-opinjoni tijaj, hija tajba li najdom daw. E, Ġili, jena kelli l-pazjenza nisma il-parir tijak, e, kjoġbok jistenna e, ftit kem l-esprimi tijaj. Għalissa fil-grupp tijaj għat memx proposta ta' pozizjoni ċara u aħħarija. Ħadd ehm, ma jrid li jkun hemm eh, pubbliċità eh, fit-teorija eh, fit-teorija nkun nistaw namlu kif qal il-kollega Schluster unħarsu lejn il-liġijiet preċedenti. Hemm il automedikazzjoni u hemm anki l-autopubbliċità, però m'hemmx ehm, loka li hemm daw hemm normativa li nistgħu nikkonsidraw bħala korretta u nistgħu naħsbu fuqha. Però li mhix Eh, mhux importanti. Aħna qed nitkellmu fuq il-mediċini bil-preskrizzjoni. U rridu nagħtu l-informazzjoni, aħna kollha naqblu li ma m'għandux ikun hemm pubbliċità. Ħaġa oħra eh, ċara hija li kull informazzjoni għandha tkun informazzjoni kontrollata. Eh, laqas biss niddiskutu l-industrija ma tistax tagħti din l-informazzjoni. Ma ta' tagħmilha din il-ħaġa u laqas m'għandha tagħmilha Eh, din il-ħaġa. L-industrija tal farmaċi eh, ma tixtieqx tagħmel pubbliċità għal mediċini illi għandhom bżonn preskrizzjoni ta' tabib. Għalija eh, importanti, meta l-kollega Fjellner jgħid ejja fitxu sistema differenti għax l-Svezja sistema ma taħdimx tajjeb. Ok, tajjeb, però dawn informazzjoni dejjem għandhom ikunu kontrollati. Jien għandi approċċ differenti. Jena nishti illi nikonċentraw eh, fuq il-mart, mux bis natu informazzjoni fuq il-medicina, imma anki fuq il-marda. Iva, hudu din il-marda għax se jkollu dawn l-effetti fuq il-marda tijak. Em effetti un kollaterali, un-bat em u koll eh, il-fat li nistaw eh, innaqsuhom dawn l-effetti kollaterali e wieħed jħu inqas dozi. Għal dastant għandu jkunem iktar informazzjoni għal pazjent u fil-ċentru ta' situazzjoni kol ta' sistema kolla għandu jkun il-pazjent u mux l-possibilitajiet finanzjari. U sa' nishtel itkellem fuq l-internet għax normalment is-soltu jena naqber 100% mal-koordinatura eh, Linda McHaven, eh, jew forsi sa' 90% naqbel maħħa. Ma jena dejjem għat li dina hija liġi għal ċittadini u mux għall-elit l-elit mandiġ bżon ta' dawn informazzjonijiet. L-elit jista eh, jikseb ħafna, tista tikseb ħafna informazzjonijiet eh, li trid u xaħat jista jgħajt li dawn informazzjonijiet huma validi jew le, ma aħna qed nitkellmu fuq il-poplu, fuq in-nies normali. U eh, issa et ngħidu l-informazzjonijiet tal-pazjenti jistgħu jinstabu fuq l-internet, imma hekk inkunu qed neskludu ħafna familji it-sija e, e, il-kuġina tija, dawk il-persuni kollari li m'għandhomx kompjuter jew li għandhom kompjuter ma fux jużaw. Però huwa importanti li kull ma jkun autorizzat l-informazzjonijiet kollha li jeżistu e, ikunu disponibbli, ikunu bil-miktub iswed fuq l-abjad u jkunu jistaw jinstabu kullimkien fil-klinika, fil-antitabib, eh, fil-spezerija għandhom ikunu iswet abjat fuq il-karta. U ma importanti, kollega Kramer tella, pero aħna tkellimna fuq il-fat li jiġu stampati. Jena irrit li kunem bieċa karta bl-informazzjonijiet li huma l-istess informazzjonijiet li nsibu fuq l-internet. Fil-istar eh, e, tiegħi fi Spandaw f'Berlin eh, jiena bat nistanajt ngħid illi n-nanna jew eh, ommi għanda demenzja senili dawn huma l-informazzjonijiet, dawn huma l medicini l-istatiħu, imma għandi bżonn il-karta il-kollega Fjellner eh, tajba jina minix shadow rapporter, pero hija responsabilità kbira għalina għalix dina hija ħaġa illi tinteressa li dawk il-persuni li għandhom inqas possibilità li jsibu dawn informazzjonijiet, dawk li huma fR, eh, fqar, dawk li huma dajfa, dawk li mumiex eh, m'għandhomx edukazzjoni daqs kemm għandhom nies l-oħra. Irridu nagħmlu xi ħaġa għal nies normali. President. Tajja għal stant taħna għedin niprivaw ifittxu medzi ta' kif in-nies jistgħu jiksbu informazzjoni dwar il-marda tagħhom u dwar il-mediċina li qegħdin jużaw. Hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin li kulħadd qabel dwarhom. M'hemmx riklami informazzjoni u din eh, l-informazzjoni però titkun dejjem ikkontrollata u ċċekjata sewwa. Bad l-informazzjoni titinata l pazjenti jew permezz tal-internet jew inkella bħala kopja, stampata. Din hija l-problema li għandna mbagħad. Sur eh, fjallar irrid isib allura soluzzjoni ta' kif ser niprovdu din l-informazzjoni. Nixtieq nilqa' eh, vizitaturi xi membri tal-Parlament eh, minn Berlin, tal-grupp tal-ħodor u wkoll grupp ta' studenti minn Cologne u għaw grupp ieħor mill-Awstrija tisfel. Dawn qegħdin mana għal tagħna il-Kumitat tal-Envi qed jitkellem dwar il-pakket tal-farmaceutiċi għall-informazzjoni ta' Kelli ma li miss, is-Sinjor Wiz Gerber, jien n-analizza din is-sitwazzjoni għal żmien twil uh, mill-lat tal-konsumaturi u jiena grata li fir-rigward tal-Kumitat tas-Suq Intern għanna qegħdin analizzaw nistudjaw din is-sitwazzjoni issa. Fortunatament Is-Sinjura Dagmar Hot Barent et topponi għal xi parti tal-grupp u s-sur Jansin ukoll għal Karl Schluter tejt il-kellima, tiskuzaru għal-kellima. Uh, jgħid li s-intern ma kienx rifless hawnhekk aħna konna kostruttivi ħafna fil-mod ta' kif trattajna dan u kont qed nispera li l-emendi li ġew ippreżentati kienu mixjin fi triq tajba. Rajt li dawk li preżentaw l-emendi kienu jippruvaw ikunu oġġettivi fl-approċċ taħħom biex bekk ikonna direzzjoni iktar obġettiva li xiex qed nippruvaw nurs u il sinjura Rob Barrett naħseb li prezentat pożizzjoni tajba ħafna u naħseb li tista' tirbaħ il-grupp tagħha. Dwar il-kontenut, iwa, jienu kol nishtie li ikunem eh, informazzjoni li tinata l-pazjent biex il-pazjent ikun jista' jieħu deċiżjoni tajba u soda. Aħna nemnu li il-fokus tagħna m'għandux ikun fuq l-industrija iżda għandna nisbaħ fuq il-pazjent fuq il-konsumatur. Għalla żdant jien qed nafas għall-idea li naħdmu flimkien ma' organizzazzjonijiet tal-pazjenti ġemma diħla għandi laqa ma' organizzazzjoni tal-pazjenti li bitċar edin jitolbu li aħna niproduċu leġizlazzjoni f'dan il-qasam għaliex hemm bżonn ta' ta' dan kif għal il-xilu rapporter ta' soċjalisti hemm bżonn ta' informazzjoni indipendenti li hija ta' min jorbot fuqha. Bħalissa l-istituzzjoni hija din hemm informazzjoni disponibbli fuq l-internet, eżempju fuq il-Google, iżda Għanobs l-informazzjoni li tista' tikseb permezz ta' ċenil żvarji fuq l-internet eh, Din miex informazzjoni tajba, hija informazzjoni żbaljata u għaldaqstandi mhux qed tgħin lill-konsumaturi li l pazjenti anzi bil-kuntrarju. Aħna irridu nagħmlu regolamentazzjoni għaliex l-informazzjoni hemm informazzjoni ħażina fuq l-internet u kol organizzazzjonijiet tal-tobba u ma kritiċi ħafna minn dan kollu għaliex u ma jemnu li l-pazjenti jiġu wis informazzjoni metu ma morjin ta' ma tobba taħħom. Jena tkellimt ma ħafna tobba u ħafna minnom, ħafna minn dak li tkellimt magħhom is-sena l-oħra per eżempju għalu li huma lest li jaċċettaw dawn li spiss ma tantx ikollhom ħafna ħin, ma tantx ikollhom ħin biex eh, jiddiskutu ma l-pazjent u għallura jkun tajab kieku jkun hemm xi website li jkun jistgħu jirreferu għalija biex bekk huma jkun jistgħu jiksbu iktar informazzjoni. Jgħidulhom tistgħu taqraw iktar f'dettall bil-kwiet kollu l-informazzjoni u għal daqstant jiena qed ngħid li iva, għandna bżonn ta' regoli hawnhekk. Dwar il-kontenut huwa importanti li għanna għanna nżommu proibizjoni fuq ir-reklamar iżda fir rigward tal-kontenut li nassiguraw li proposta tal-Kummissjoni timxi fi triq it-tajba. Lebda riklami per eżempju fil gazzetri jina naqbel ma' Sinjor Rodsberg dwar dan fejn każijiet ta' informazzjoni staw joffru browsers dan għandhom isiru f'hard copy mhux biss fuq l-internet, ħafna nies ukoll anzjani li jridu jiksbu informazzjoni għandhom bżonn ta' dawn it-tip ta' browsers u għaldaqstant għandu jkun hemm mezzi vari, metodi vari ta' kif eh, jiksbu din l-informazzjoni, żewġ approċċi nixtieq niddiskuti iktar fid-dettall huma il-package information leaflet din hija xi ħaġa importanti ħafna dwar il-farmakovigilanza, din hija xi ħaġa li issa trattajna dan il-PIL, il-Package Information Leaflet, irid ikun eh, faċli biex taqra, irridu eh, parti bifatti dwar din l-informazzjoni U jekk dan il-PIL jintilef għandu jkun hemm possibilità li inti tikseb din l-informazzjoni mill ġdid. Eżempju, jekk pazjent anzjan jitlef il-PIL u e, bint per eżempju din il-persuna ma jitkunx taf eżattament x'inhuma e, l-effetti negattivi ta' din il-medicina, hekk ikonna problema għaliex l-PIL ma jkunx disponibbli fuq l-internet. Għal santu importanti li jkollna PIL disponibbli fuq l-internet. Il-punt u l-initijaj L-idea eh, din l-idea do tajnija fil-komitatu su intern. Issa, flimkien ma l-informazzjoni prodotta fil browsers fil-istati membri għandu jkun hemm setup ta' website li segwi l-eżempju ta' l iżvezja l iżvezja toffri sistema eccellenti jisima fast.se u minnaw inti tista' tikseb l-informazzjoni kollha li għandek bżonn. Ħafna nies imorru fuq din il-website biex jiksbu l-informazzjoni. Għal-daqstant l-istati membri għandhom jintalbu biex jagħmlu dawn il-websites dwar is-saħħa. Jien naqbel ukoll ma' Sir Rodberent Di miex kwestjoni ta' medicina biss, iżda aħna wkoll għandna nżaw il-marda bħala punta tlu jekk inti għandek marda partikolari inti trid tipprova tiskopri jekk inti u xed tagħmel aħjar eżerċizzju xed tikol mod tajjeb u kif qed tiħossib lilek innifsek tara eżattament x'inhi s-sitwazzjoni mbagħad wara tkun tista' tgħaddi għal aspetti farmaceutiċi li ġifieri li tixtri l-mediċina. Jekk forsi nkunu nistgħu niksbu maġġoranza fuq dan is-suġġett kun tajjeb. Forsi il-gruppi l-oħra Nistaw naraw emenda 112 u 104 fil-premessi, naħseb ikun tajab ħafna. Grazie ħafna, signora. Vice Gerber, issa naddu għal Horst Schnauhart li huwa l esperit li jmiss. Grazie ħafna. Signori, jena ma naqbilx ma situazzjoni li din hija situazzjoni ta' telf biss le jiena naħseb li rbaħna ħafna din kienet diskussjoni importanti ħafna xtieq fakkarkom fil-proposta tal-Kommissjoni sa mill-bidunet kien hemm oppożizzjoni kbira minn um, din il-Kamra Issa permess ta' din l-oppożizzjoni aħna spiċċena fejn insabu llum, iġifieri fejn ħafna nies il-Parlament kollu kważi qed jgħid li aħna mxin fit tajba. Aħna qedna lil pazjent fil- ċentru tal-informazzjoni. Aħna nafu li rrid ikun hemm informazzjoni u mhux riklami, iżda il-kwistjoni għandha tiġi analizzata fuq fejn se naqsaw linja, Dix se tkun naqa diffiċli aħna rridu nifmu ftit iktar, aħna l-affarijiet se jkunu daqshekk ċari, aħna qed nitkellmu dwar produzzjoni tal-informazzjoni u riklami xejn. Din hija xi ħaġa tajba, però se jiġri wara ħames snin sa periodu ta' revizjoni. Naħseb li ġidlam l-għoda l-periodu ta' revizjoni, mux kullħat kienet jaqbel, iżda importanti. Rridu naqsu r tape u għal stan din xaġa li rridu dejjem nżommu f'maħna. Din xaġa li rridu ninkludu dejjem. Jena naħseb li wara snin ħames snin ser kolla bżonn revizjoni biex naraw x'kienu l-iżviluppi u naraw eżattament ġdara fil-informazzjoni tal-pazjenti. Naħseb li din hija xi importanti ħafna jien kont qed nisma' lill-kollegi u jekk il-PIL mhux disponibbli dan għandu jkun disponibbli fuq l-internet. U x'jiġri jekk il-kompjuter eh, ma jibqax jaħdem. Ma nistgħux noqogħdu nsibu, però uh, soluzzjoni għal kull ħaġa ħażina li tista' steħ, jiddispjaċini li ma nistgħux nagħmluha. Il-pazjent irid jara li l-informazzjoni li hija utli għalih iżomma. Ma nistawx noqogħdu nkopru kull eventwalità, kull ħaġa li tista' tiġrilhom lil pazjenti. Li konna informazzjoni fuq il-PIL li kikonniex verżjoni eh, fil-qosor jew waħda twila, ma, nafx eżattament, però il-PIL nistaw li għaffer importanti, ħafna informazzjoni li l-pazjenti jistaw jitolbu Jien ma nistax nifhem eżattament kif kumpanija tal-farmaceutiċi li qed tipproduċi mediċina ser ta' iva tista' tagħmlu hekk hekk u hekk biex tevitaw li tużaw dan il-prodott. Jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa realistika. M'a ġenerali naħseb li aħna qegħdin fi triq tajba u naħseb li ser nagħtu proposta tajba nistgħu nanalizzaw aktar fid-dettalji segwa din wara l-raba emenda. Jiena nasib di se tkun situazzjoni fejri paħ kulħadd, grazzi. Tajab, nemnu li ser insibu il sitwazzjoni ġusta fl-aħħar mill-aħħar. Is-sur Peter Lise. Nixtieq nirringrazzja li rapporter Christopher Fianna Jiena naħseb li għanna bżon nikrijaw xaħġa li proposta tal-Kommissjoni għada mamliċ ġifil nikrijaw formazzjoni aħjar għal konsumatur. U din t-definixi xinu eżattament l-advertising u xini informazzjoni. Aħna rridu ntejbu iktar fil proposta tal-Kommissjoni. Naħseb li soluzzjoni finali, finali ser toħroġ mill-proposta ta' Christopher Flanier u dak ukoll li prezentanna Jean Parnion. Naħseb li jekk il-Parlament ma jaċċettax din il-proposta li jibgħatha lura, din hija xi ħaġa li uh, ma sabilx sens tiswina ħafna flus ukoll. Tieni punt huwa li l-Parlament għamel proposta tiegħu aħna għandna ma' mal-President Barroso għal ħafna ħafna żmien biex l inizjattivi tagħna għal stant ma rridx li l-inizjattiva Jien naħseb li l-Parlament għandu jipproduċi rapport u dan għandu jipprovdi il-bażi għal negozjati kollha futuri. Din hija xi ħaġa li għandna bżonn għalfejn jridu nibatu għallu din il-proposta lura. Aħna ma nistgħux napoġġaw din l-idea. Hemm xi punti li jiena ma naqbilx magħhom fil-Kumitat tal-Kummissjoni. Tliet punti importanti. L-ewwel net. Illum diġa hemm punti tajbin indipendenti minn fejn tista' tikseb informazzjoni fuq l-internet. Jiena dejjem kont xiftet irrabjat meta il-Kummissarju Ġermanis qal li dawn l-siti dawn huwa siti Amerikani fuq l-internet, però fil-Ġermanja aħna għanna istitut għal kwalità u għal medicina Din hija dan huwa faċli ħafna biex jintuża mill-pazjenti u dan huwa mudelli għandna nsegu. Din teżisti għal xi mediċina f'ċertu pajjiżi, u naħseb li kun tajjeb kieku il komissjoni u l-Istati membri jagħmlu sforz biex jassiguraw li dan ikun disponibli mhux biss bil-Ġermaniż u jew bl-Ingliż iżda wkoll bil-Grieg, bl ungeriż eċetera, fejn forsi l-informazzjoni ma tkunx disponibbli minn sors Uh, indipendenti. Di għan xaħġa li hija nieqsam il-proposta eh, tal-Kummissjoni. Tini punt, aħna għadna ma tejbniex l-informazzjoni fuq il-PIL. Jiena naqbel ma kulħadd li din l-improved information eh, mi ħaġa li tista' tkun eh, disponibli għal kull channel, għal kull parti, għal kollox. Jekk per eżempju xaħat minna ġewwa Brussel jixxi xi prodotta farmaceutiċi, Eh, jisib per eżempju l-informazzjoni bil-Ġermanis, għax il-Ġermanis hija eh, lingwa uffiċjali taw, ma mbagħad mhux ser insib l-informazzjoni bl ungeriż jew bil-Grek. Għal aħjar ikollna din l-informazzjoni kollha bil-lingwi kollha fuq l-internet. Il-package information leaflet għandu jkun iktar faċli biex taqra u iktar koerenti Hawnhekk qed nitkellmu dwar informazzjoni importanti li hija diffiċli biex tikseba. Dan huwa appoġġ teoretiku. Iżda jkun tajjeb li kieku kulħadd jaqra il pil u jifhem kollox. Issa, dan is-sitwazzjoni qed turina li forsi il-pazjenti ma jaqrawx kull ħaġa li hemm miktub fuq il-PIL, jaqraw biss l-affarijiet li qisu importanti jew inkella ma jaqrawx għal it-tabib u ma jifmux eżattament kif għandhom jieħdu l-mediċija, il-mediċina. Jew ma jaqrawx kollox, ma jew ma jaqraw xejn, jew inkella jaqraw kollox u jippruvaw jinterpretaw huma. Jien pereżempju qatt ma smajt pazjent li jgħid le ma ħadx il-mediċina minħabba side effects. Issa, biex nagħmel sommarju tal-karatteristiċi ta' prodotti importanti punt li naħseb li huwa importanti ħafna. Is-Sur Karmer qal li il-persuna li taprova l-informazzjoni mhux neċessarjament tkun il-kumpanija tal-farmaceutiċi. Din hija teorija tajba ħafna. Jekk inti qed tipprova eh, tbih prodott tal-farmaceutika, inti kumpani inti allura eh, tittoqgħod attent ħafna, tittoqgħod attent fl-interess ta' kulħadd. Il-kumpanija tal-farmaceutiċi x'interess għandha hawnhekk fis-settur tas-saħħa? Għalfej, Eh, ser ser ikunu hemm huma jekk mhux qed jippruvaw jagħmlu profitt. Għaldaqstant aħna hawnhekk irridu noqogħdu attenti, irridu nkunu stretti dawk li m'għandhomx eh, aċċess għall-informazzjoni, allura irridu ikun hemm approvazzjoni għalih minn qabel. Stant jiena għamilt emenda fl-imkien ma' Soċċa Ġema Kakis, Sinjor Weisgeber u oħrajn, u għall-Izvezja fejn affarijiet ħadmu tajjeb ħafna sissa, minnajr il-bżon ta' approvazzjoni minn qabel mill-awtoritajiet li naħseb li għandha bżonn ta' eċċezzjoni. 27 stat membru jirċiva informazzjoni mingħajr eh, approvazzjoni minn qabel u din hija nħossha diffiċli ħafna jiena għaliex naħseb li rridu nitolbu li servizzi legali biex jaraw eżattament x'inhu ma ramifikazzjonijiet legali ta' dan kollu. L-opinjoni tiegħi bħala persuna mhux esperta fil-liġi hija din jekk importanti li inti tiċċekkja l-informazzjoni disponibbli fuq il-PIR għal daqstant għalfejn mhuwiex possibbli li inti tieħu informazzjoni addizzjonali li ma ġietx approvata u iżida sempliċement wara il-proċeduri ta' approvazzjoni. Għal daqstant tista' spoġġi dak li ġi approvat fuq il-PIL u iżid informazzjoni li għadha ma ġietx approvata, li ma ġietx approvata. X'inhu l-ostaklu legali għal dan? Mbagħad trid ikollna xi linja gwida wkoll dwar kif x'tista' tagħmel f'din is-sitwazzjoni. Naħseb li din l-approvazzjoni hija xi ħaġa li tista' tiġi qasma f'mezzi differenti u nista' ngħid li għal affarijiet li mhux ser ikollna approvazzjoni minn qabel nistgħu nkunu ħafna iktar stretti. Jiena naqbel ma' Sinjura Rodberent, huwa importanti li jkollna l-affarijiet bil-miktub, kopja, u d-dimna, naħseb li ma jagħmilx sens li ikonna informazzjoni fuq l-internet u ma jkonniex browser. Issa fil-rigward tal-internet, hemm mezzi ta' kif nanizzaw l-informazzjoni u narawhom nqabluhom ma dak li saf fil-gazzetti. Jekk eżempju naraw Spiegel Online u Google li jiprovdu informazzjoni fuq l-internet zda mhux bil-miktub mhux ipprintjat fuq l-internet inti tista' Eh, tidħol f f'website u ssib eh, website oħra li inti ma kellekx intenzjoni li għattarom. L-aħar punt tiegħi. Naf li din kwistjoni sensittiva ħafna, aħna ma nix nagħtu l-impressjoni li informazzjoni fuq prodotti medicinali edin jinżammu. Ovvjament aħna għanna nitkellmu dwar eh, informazzjoni aħjar għal pazjent din hija xi ħaġa li forsi tobba eh, jistgħu jinkoraġixxu għaliex il-pazjenti jrid ikunu informati aħjar. Però mbagħad għandna dawk ir-riski u s-side effects jridu naħsbu dwarhom ukoll. Informazzjoni falsa tista' tqajjem iktar eh, iktar spejjeż u tista' iżżid ukoll side effects għaliex jekk aħna ma naqsuhiex din kif kif suppost U għek naħseb li għed nitkelmu dwar restrizzjonijiet, pero għu nkunu ċari dwar dak li għed niprofa għed jien għawnek. Jek aħna ma nistawx nippermettu il-reklami e, jew inkella xi tip ta' propaganda xi ħaġa bl-istess effett li toffri informazzjoni, allura l-informazzjoni li qiegħda tintbat ġalment tkun għal mediċini li huma innovattivi ġodda u iktar flus U għalfej għanna bżon il-farmakovigilanza. Jekk aħna nippermettu il-każ li dawn il-mediċini jiġu motija bir-riċetta, allura nistaw nistennew li is-side effects ser jiżdiedu, l-att ta' side effects ser jizdiedu. Is-sur Fjernes għandu raġun, aħna ma nistawx nivutaw fuq dan fl-olju, għanna bżon ta' ektar ħin biex nsibu soluzzjoni deċenti, grazzi. Äh, grazzi. Fitriżu naħseb illi <laughs> zajna aktar ħin billi aħna pjanajna, il-President il-suppost jitawek fuq nofs, ma nafxek ħajġiġ fil-ħin nistaw naċċettaw tlet minni soħra biex intervjenu sa frattant. Ix, xuta l-ku. Grazie tassew. Jiet s-sur għader. Nixin nitkellem dwar emenda li tresqet. Issu xuta għandu jkun konvint għax ħafna minn daw l-emendi. Uma rigward per eżempju li ma jkunx hemm eh, proibizzjoni fuq il-publikar ta' ċertu minn ċertu kumpaniji farmaceutiċi nasab illi Pero ċertu proibizzjonijiet fuq ċertu mediċini anki mxoltisi dawn għandhom jiġu eh, reklamati fuq television. Jekk hemm possibilità li xi ħaġa xi prodott jiġi reklamat veru li dan il-prodott mediċinali ser jintuża aktar. U jiġi preskritt aktar. Għalhekk rridu naċċertaw li l-pazzenti huma formati sewa xi 20 sena issa. Nista' ngħidilkom milli dawn it-tip ta' metodi jintużaw U minn mibda mod illi nuru illi permezz tal-medicini OTC l-riklamar ma dan ma tajjibx l-użu ta' dan il-medicini. Jekk fuq television mhux qed jaħdem dan ir-riklamar għet tista' titfa' fuq ir-radio, tista' titfawhom bħala riklami fuq il-gazzetta dawn kollha jistgħu jagħtu l-istess informazzjoni. Ir-regoli tal-riklamar fuq television huma ċari u huma imniżlin mod ċar ukoll, speċjalment f'dak għal dak li nxieqsam il-kontenut. Jekk aħna ħajkonna proibizzjoni fuq ir-riklamar, aħna ħankunu biss qegħdin inħeġġu il pazzenti biex imorru għand it-tabib u nitolbu għal mediċini li nataw li l u jihdu dawk ġifiri li ikkrem iktar pazjenti illi ħajmorru għand it-tabib u dan ħaj ħajkol iżid ispejjeż. Grazzi sunu Linda McCann. Jina nseb li jekk nidu l-approċċ li suġġerew ħafna fuq formazzjoni tal-pazjenti u nibdew bil-pazjent u bil-saħħa pubblika u ninsew x'jistgħu ma xi jagħmlu kumpaniji. Naħseb li fl aħħar nirbħu. Anki għal dawk li qed jgħidu li għandna li bżon informazzjoni memħat illi jgħid illi m'għandix tingħata lilhom bl-ebda mod. Hija mistoqsija hija. Min għandu jikontrolla? Per esempio, jien għandi ħabiba li ħabli ta' ta' żgħira kiġiet nata djanjozi ta' marda pjuttost rari u jina staqsajta xie ta' fuj għallet jina rrit nkun samur post privat biex jajdu li mux bis il-medicini disponibli x'inhu ma trattamenti disponibbli, x'nafu dwarhom, x'inhu l-għalażlit tiegħi. Ma rridux imorru fuq il-website ta' kumpaniji ta' biex jifmu eh, il-benefiċċji ta' droga A, B jew C di mux priorità li jom, hemm taħlit kbira minn tal farmakirġi l u din il-leġizlazzjoni u forsi ta' min jista' jkun hemm not tal-membri kollha minnaħa tal-Komissjoni biex ikun nafu esattament x'sar diġà minn laħa tal-Aġenzija ġa Londra. Għaliex ħafna mill-informazzjoni diġà qed hemmhekk disponibbli. U nistgħu nżidu dak li hemm fil għall-farma tal-farmaceutiċi u hemmhekk nistgħu ikonna l-pinna li kollha l-FTCs. mbagħad gvern għandu kull gvern għandu l-portal tiegħu fuq l-internet bil kull pajjiż se jkollu informazzjoni disponibbli għalihom. Jiena naqbel ma dak mar li fim biżiet li jpoġġew fuq l-internet u għalhekk l-emendi fuq il-farma konvigilanzi tkellmu fuq il-telefon numbers tista' ċempel informazzjoni li tista' tieħu mis pizzerija u t-tobba lokali. Allura inti, imbaru hemm ħafna informazzjoni, forsi kommissjoni tista' taqgħu torganizzaw ma taħjar Nixi najtu kollu li jiva vera minu xettiku rigwardin il-proposta peress li hija għanda storja ftit eh, kera, imma jekk inti tħares lejn dawn l-emendi li qegħdin jiġu jikbu mill-ġdid il-proposta tal-Kommissjoni biex informazzjoni tal-pazjent u l-awtoritajiet tal-pubbliku jkunu fil-qalba tal-proposta, naħseb ikun hemm appoġġ dak l-approċċ ma mhux appoġġ għall-proposta li nitkellmu dwar x'jistgħu ma jistgħux jikkramaw il-kumpaniji farmaceutiċi fi gazzetti fuq il-television eċetera. Jiena ma appoġġa ħiġi, jiena nitkellmu dwar l-awtoritajiet pubbliċi u l-konsilli sfida tagħha tiegħu huwa li jekk il-gvernijiet ħajkunu qegħdin Eh, jamlu dak li għandhom jagħmlu għal dak inxaqsam il port nazzjonali. ħafna minn dak li rritnejt iġant qal jitissu Rodrides, jiena naqbel mal-opinjoni tal-apport naħseb illi l-aħjar ħarġa nistaw l-għamlu għawnek hija li nirtiraw din proposta mhux xi tajba jew ħażina, imma minħabba l-fatt li tant hemm emendi. endi, emendi qegħdin hemmhekk biex jtejbu tekst. Naqblu mal-tekst mo ġenerali ma ħadd sissa madu qal iva din hija l leġitazzjoni tajba u pożittiva. Għana ma nix ntejbuha imma għandna imbidlu il-prinċipji bażiċi tagħha. L-unika ħaġa interessanti f'din id-direttiva huwa titlu informazzjoni għal pazjent. Nasab il-kol san qablu dwar di. Imma meta nitkellmu dwar li niddefinixxu kif għandha seħ ma tantx jaqutli. Aħna l irridu informazzjoni li tingħata l-pazjent, imma aħna qed nitkellmu dwar prodotti illi jeħtieġu preskrizzjoni mhux qegħdin jipprovdu informazzjoni dwar kif għandek tuża CD player jew biex kif ħatamel kejk, qed nitkellmu dwar saħħa pubblika. U jgħadna tul l-informazzjoni tajba. Un provduh mod tajjeb. U dan, din id-direttiv ma ma maħx li bizzejet. Li jgħamil għawnek l-proposta edin imbidlu l-attenzjoni għal kumpanijiet farmaceutiċi. Il-problema jiex li l-parlament se għada billi e, jiris elementi, il-problema hija li t-tekst nifsu mhuwiex mu mhuwiex tajja bizzej. U Jekk inħarsu lejn il-Konsil u il-Kummissjoni u il-Parlament u xogħolhom hawnhekk aħna għandna għandna neħu responsabilità mill-kumpaniji farmaceutiċi u nejn il-pazjenti aħjar. ta' sew mela kien dibattitu utli ferm. Nasab il rapporter jista' tina r reprezentazzjoni tijaw u forsi jista jirġa jirrifeddi għaftit ta' skont l-emendi issa. Sur fjanena l-darbohra. Jina, grassi jina, marriċ nitkellem dwar l-argumenti ta' prinċipju fuq li jinsibu informazzjoni jew le. U xini priorità ta' informazzjoni u li nqotnejt li jina kol kontra reklamar u nejt li li l- qed ikun l-iktar informazzjoni l-iktar ħaġa t-tġi mill-esperti. Jiena din inna ngħidha għal żmien minn żmien żmien żemżem u ħadd ma qabel. Jiena però sfortunatament inħoss anki met fid-daw ta' dak li qalu qabli anki dwar għalu rapporter bis-soċjalisti ħajkonna nerġgħu lura dan id-dibattitu. Ja ħasra, jgħadha dwejja Sur ma abaċ xandini kix ġin l-idea. Għax, miex et niprofa naddi xaħġa li diġa kena, Sur Barnier ħarreġ proposta tajba ħafna. U mhux noqgħod ngħid noqgħod nduru dwar jekk naqblux u ma naqblux, jiena rrid noħroġ xi ħaġa li għandha sustanza li għandha kontenut għax ikollha noqogħdu nerġgħu. Nistennew. pa mamna minn 2001 biex nirċievu di proposta u kull darba t-nibatu lura nirrid nibda xogħolna. Jiena nixtieq nibda nibda noħroġ dawn il-kompromessi u li dan intom taqsmu miegħi dan il-ħsieb. Ninka ħaġa li jiena ma nistax naqbel ma dak li ntqal illum hija huma l-ispejjeż tas-saħħa u l-budgets tas-saħħa u rridu noqogħdu attenti. Le, jiena ma naħsibx dan huwa argument li għandna waqfu li persudi jkunu formati li niprofdu informazzjoni li xinneżlu l-ispejjeż. Imle, Anzi, da mux argument li għattandu jissemma. Hemm ħafna reġunijiet li għaliex għanna nirrestrinġu l reklamare ma mux biex nwaqfu l-informazzjoni sabiex e, e, e, ma nofqux biz flus Su kama minx semma xi punti, nixtieq kommenta xi wħud minnhom. Per eżempju, ċertifikar tal-websites, nanseb importanti ħafna u sewwa wkoll li nagħmluha. Jista' jkun ukoll essenzjali sabiex noħorġu b'dawn is-siti elettroniċi illi mhumiex proprjetarjat tal-kumpaniji nifisom ma jiena diġà naħseb li s-sistema ta' ċertifikazzjoni għandha tkun importanti għax din tagħti l-awtorità li l-min immarketja. Skużani, ti interrompi president, jistazzon fil-qosor għax il- Nistiden li jmiss qiegħed hawnhekk. Mela, ħanejt żewġ affarijiet biss jajt ir-rapporter fin qasma minuta. Sur Schluter, inti jett li u qal li huwa importanti illi il-direttiva hija importanti ħabba tifoka fuq id-drittijiet tal-industrija mhux tal-pazjenti. Dik hija problemi. Hemmhekk aħna biddinna l-affarijiet, aħna nagħtlet mit tamenda biex nagħmlu dan u dan iżommu għadu majnejna. U minħabba f'dan illi kun għanna nisimaw li xurxin, kik inti tisma dan id-dibattitu, inti kun kun notajt ħaġa wahda li aħna l-koll naqblu bejnietna. Kontet nisma Karlu l-Vanja Ajskaba, inti għettejdum mtum għettejdu l-istess ħaġa li mish soltu naf forsi ma toġobkomx li dajja li għattablu bejnietkom, imma dan huwa sinjal ċar illi dan ħajkun ta' suċċess. Sa kemm ma noħorġux konfletti sintetiċi u superficiali, aħna nkunu nistaw noħarġu proposti diċenti illi permettu illi dawn ikollhom dawn l pazjenti informazzjoni tajba. Ejja ħalli niġdu minn din dawn il-punti pożittivi. Grazzi, grazzi tassew, jgħid il-President. Jenu rapport importanti ferm għaliex dan jirrifletti il- ħajja ta' ħafna ċittadini Ewropej u nittamaw li dan jista' jikseb konsens wiesa fost il-kumitat tagħna. Issa mela nista' nilqa' fostna mill Idna grupp mill awstrija u kol fostna nisa nilqaħom hawnhekk u għandna President Hrejil Bib li qiegħed hawnhekk ġej biex iżur il-Kumitat tagħna. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure to welcome our President, uh, Jerzy Buzek. Jerzy, welcome to the Committee for... Nil-għaw sur Buzek fostna nil-għaw kawnek għal-Komitat tal-Ambjent u s-Saħħa u s-Sikurta tal ambient u s saħħa u s sikurta tal l ikbar Komitat Leġislativ li għanna fiħdan il-Parlament u ħafna kustjonijiet u dossiers għedin nitrattawu maħnadna kif tkellimna dwar il-pakketti farmaceutiċi, informazzjoni għal-pazjenti, kwestjonijiet affaxxinanti u ma aħna qegħdin ovvjament nifukaw ħafna fuq l-ambjent u l-ħarsin għall-ambjent u għal-kliba. Jiena verament kontent li inti għawek fostna biex tgħidin għafti dwar iż-żjara tiegħek miċ jina u kol, mort l-istess post, bokku ma rajtekx, għax huwa jara ħal kbir, jew belt kbira nżomma. <coughs> U għanna ħafna kuntatti f'kejjem varji ta' dan il-kontinent u pajjiż li qed jiktsir iktar b'saħħtu kull ma jmur ukoll la għamlu milux ma' dell-or u hemmhekk għamlu studju dwar Komunità Ewropea fuq l-enerġija. U dan fuq l-enerġija għandu ħafna aspetti li eċa il-bullin il-provvista ta' sekurtat tal-enerġija kif ukoll is-sostenibilità u il- eh, ħarsin tal-ambjent u jiena verament eh, qed nistenna bil-ħerqa biss nisma' l-idea tiegħek u nisma' x'għandek xi tgħid li kumitat. Sur fidejk. Grazzi, grazzi ċer. Grazzi tal-li eh, hawnhekk fostkom. Hija dan il-kumitat tal qalbi ħafna għamilt ħames snin mill-mandat tiegħi ta' qabel fil-Komitat ta' Envi. Intom ta' sew. L-ewwel punt illi jiena qed inres ilkom li huwa kwistjoni tal-enerġija u tal-klima. Iġifieri riżorsi tal-enerġija limitati. fis sokkurtà ta' importanti fem? Tafu intom bitla sew ta' din dan is-suġġett. It-tieni ħaġa Għanna nitkellmu dwar il-klima u problemi ambientali. Tiret ħaġa. Aħna nridu nstaqsu enerġiji, kumpanijiet enerġija kbar fl-Ewropa dwar investiment fuq medda zbila ta' tmin. Għal dak nixaqsam sikkurta ta' provisti kif ukoll kwistjoni ambientali għal dak nixaqsam il-klima id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu. U dawn għandhom ikollhom strateġija komuni Ewropea. u kif ħansaħħu li nanfusna fuq is-suq dinji. Hija ħaġa deċisiva. u tafu kol numru erba li huwa istennija ta' ċittadina irtiku nofqu e, irridu irridu nofqu ftit kemm jekku possibbli biex nkunu sostenibli. Ma nafux kemm, ftit kemm imma ftit. Għanna bżon approċ komuni biex nkunu ktar ta' suċċess, konna suq wieħed. Aħna ħejna ħafna liġijiet riċentement. Dawn l-aħħar ħames snin. U għanna l-pakket tal-enerġija, t-tini pakket u t-tilet pakket tal-enerġija. Kwestjoni tal-pakket tal-klima, kien hemm l-enerġija li tiġġedded, il-strateġija CCS. U pjantazzjoni 2002 li għal li daqta tiġi prezentata. Strategija 2020, enerġija u infrastruttura, jew il-nuclear waste treatment. Dawn il-kol għedin fuq il-mejda tal-Komissjoni tal-Parlament qegħdin fil-proċessi li ħajjuhom u li jirfinawhom u jaħsbu fuqhom u għandna rajna wkoll opinjonijiet mill-kumitati rajna wieħed mill-envi u itre u dawn ukoll ħajkunu suġġett ta' diskussjoni fis-sessjoni tal-plenarja għanna wkoll kustjonijiet ta' tisħiħu kooperazzjoni specialment rigward profissa ta' enerġija li msiħba tagħna ġejja minn barra mill-Unjoni Ewropea, diversifikazzjoni tal-użu e, mod sostenibli tal-enerġija kif ukoll interkonnetturi tal-enerġija. Ivi aħna rridu naraw eżattament kif sen natu appoġġ politiku lill-inizjattiva kollha kemm Għanna bżon seta politika għawija. Għanna dawn l-erba punti li huma importanti ħafna. Ġifiri, l għanet it-twettiq. Tar-regolamenti kollha illi iddeċidejna dwarhom mill-istituzzjonijiet Ewropej dawn l-aħħar ħames sitt snin. Dawn għat mhumiex implementati. It-tieni pakket tal-enerġija u t-tielet pakket tal-enerġija dawn għadhom ma twettqux u mbagħad xi oħrajn. L-enerġija li l CCS. Ġifieri twetti ta' dan ir-regolamenti eżistenti. Aħna maħniex kontra regolamenti illi qed jiġu proposti għandna niddiskutuhom imma għandna ntejbuhom sabiex insaħħuhom. Ħaġa oħra. Insaħħu kooperazzjoni birabta ma' networks tal-enerġija, networking. Jekk aħna irridu jkollna suq wieħed saħtu u sħiħ għandna bżonn dan in-networking mill-lat tal-enerġija. M'għandniex biżejjed networking. U konnessjonijiet transkonfinali. Ħaġoħra, oħra, konna font għal-enerġija biex nifanzjaw il-proġetti għanna pjan ta' strategija teknoloġika enerġetika ħafna minnhom dal fonti biċa kbira hija allokata għal bidla fil-klima, pereżempju effiċenzja enerġija mir-rieħu mill-xemx u bil-maja massima. Għandniex bżef lejjes. E Jrid ikun hemm ħafna iktar finanzjar. Anki għal CCS, il-ħażna tal-karbonju. Dan u kol għandu u hija marbut mal eh, proġett nukleari tagħna. Hemm ta' gruppi li jixxu l-gas barra mill-Unjoni Ewropea. Għandi xi punti hawnhekk. Iżda nixtieq ngħid illi hemm tensjoni kbira fost il-negozjati tagħna bejn il-fornituri tagħna bejn l stati membri. Kif ħan nevitawhom Din hija xi ħaġa li e, ddejjaqna u turtana. E, kieku tajjeb kieku naqblu l-kol bejnietna. Ġri tajjeb jekk naħdmu flimkien, jaħdmu naħdmu flimkien u fl flimkien. U l-kumpaniji gbar u koll u l-SMEs dan irridu ndaħlu perspettiva tagħhom, irridu ntuhom l-inċentivi għall-investiment, għall-riċerka, biex ikunu ktar innovattivi. Biex nejt kentejn dwar dak li rifera li il-President jina zort Stati Uniti u hija kruċjali ovvjament li nqablu ruħna ma' Stati Uniti iżda. Imma Dik mhux daqshekk importanti jien kemm dwar Ċina u meta żort iċ-Ċina. Jiena qed mal-Prim Ministru, Viċi Prim Ministru u l-Viċi President skużawni u żewġ Ministri, wieħed tal-Ambjent u l-Klima u l-Enerġija. U ħafna drabi nista' ngħid il-biċċa l-kbira li l-bidla fil-klima hija waħda fejn jitlu f'ħafna huwa suġġett fejn jitlu f'ħafna dettalji u rqaqat. Imma ma tħoss li għandhom appoġġ kbir minnaħa tagħhom. Il-Ministru responsabbli għal negozjati huwa ġeneralment huwa miftuħ għandu attitudni ta' appoġġ, ma' Ministru tal-Enerġija però hija pjuttost il-kontra il-burdada li ħarġet minn dawn il-negozjati u ma taġu tal-estat. U irrit jizviluppa ċina u l-assam tal-enerġija ma ma importax bil-klima. Jgħu din sfida ma l gvern Ċiniż. Huma jridu l enerġija li t-ġeddet. Vera interessati fiha, imma mhux għax interessaw ruħhom fil-ħarsin tal-klima, imma minħabba interessati fil-provvista is sukurtà tal-profista li jkunu indipendenti, jkunu jistgħu jserħu magħhom. U l-istess jotta l-effiċenza. U ma jridu jikoperaw mill-irrib ħafna. U ma tassew interessati din xi ħaġa li jiena skoprejt Iġifiri xi ħaġa li aħna minna ħatana wkoll se niżviluppaw bħala teknoloġi ġodda mbagħad indaħluhom fil-kwistjoni. Rigward il-faħam, huma jużaw kważi 80% tal-faħam għal produzzjoni tal-elettriku. Huma ma jridux ibidlu l-proporzjon tal-użu tal-faħam tagħhom pereżempju. Għax minn hawn xar sin oħra, sorta jkun hemm 80% tal-dan il-produzzjoni tal-elettriku mid faham u 20 mill-enerġija li t-ġeddet. ju forsi daħtu xaħġa mill-enerġija nukleari. Imma, id-domanda għall-elettriku se jkun doppju dak li għanna l-lum. Jekk ħajri iridu jżobbu proporzjon, ovvjament ħaj kollom bżon jużaw id-doppju tal-enerġija li t-ġeddet. U għedin jamlu dan, ma mux biex bidlu l proporzjoni ma biex zommu l proporzjoni għallix id-domanda għal dawlu l-enerġija ħatkun edha tispara l-fuq fiċ-ċina. Għalek, għalijom ifisser li jizviluppaw l-enerġija li t-ġeddet biex iżommu l-istess proporzjoni b'għaw għaddejjin bl-istess ritmu li għaddejjin bija issa. Fifat fatta ħarġu proposta personali għal 3 biljun tunnellata fis-sena tal-produzzjoni tal-faħam. Tifiri, issa għedha 2.5 biljun. U ma tippjanaw li ħajużaw 3 biljuni. Mumiex interessati fil-bitu fil-ħazna tal-karbonju, għalek ja essenzjali pal-Unjoni Ewropea kollek emmi. Għal envi pala komitat li timexxi dan il-qasam aħna kif ser nerġixxu għal din il-problema. Ma sa waqfu ċ-Ċiniżi li jużaw il-faħam. Ġifieri l-unika twaġiba probabbilment li nippruvaw noħorġu bis-CCS mal-ar kemm jista' jkun qed nasasililkom ukoll. Jekk aħna jkollna dan is-CCS, dan it-tip ta' teknoloġija, tal-ħazna tal-karbonju, edha taħdem, tista taħdem fil-prattika, ma nafux għadna għatanna proposta għal-installazzjoni, għal-testjar. Imma importanti. U forsi jekk nandu din it-teknoloġija li ċ-Ċiniżi forsi 5, 10, 15 sena oħra, intom tidu ovvjament intom tidu tqisu wkoll il-ġejjini tidu dejjem iżommu u domajnejkom iridu jwaqfu eventwalment il-dipendenza tagħhom fuq il-faħam biex intellaw l-effiċenza minn min, min 35% sa 50 u 60% li hija possibbli potenzjalment. Kooperazzjoni għall tal-enerġija nukleari għakol interessanti għalihom, u kol jibnu ximpjanti nukleari ġodda. Kull ġimma dawn edin eh, jibnu impjant li juża il-faham kull ġimgħa ġimgħatejn biex id-deja. x'qed jiġri dal-pajjiż. Għad jitkellmu għal kooperazzjoni, il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali importanti ħafna. Mu nafux se jiġri l-qoddim. Ovvjament ħafna xi ngħidu f'dan il-qasam ġifieri tista' tagħmlu xi mistoqis. Grazzi. Uh, President, thank you very much for the information on China. Grazie ħafna tal-informazzjoni li tajtna fuq iċ-Ċina u prezentazzjoni ta' xidejat kif nistaw naħdmu fl-imkien maħħom fuq il-kamp fil-qafas fil-qasam tal-enerġija. E, Kellna il- għanna storja għal kooperazzjoni fl-enerġija, għanna sika fil-faham u anki għall-enerġija li tiġġedded edin nħarsu lejn propju dawn. Pero fl-aħħar issa għanna l-trattat tal-Lisbona illi wara 50 sena għanna l-kompetenza fl-Unjoni Ewropea li nieħdu azzjoni f'dan il-qasam u u għanna il-kummissarju eh, Ġermanis Ettinger illi huwa l-kummissarju tal-enerġija u jkun interessat forpi fil-kwestjonijiet li semmejt inti ċina u nistgħu nsemmu anki l-Indja, l-Afrika t-isfel, niġerja u pajjiżi oħrajn huwa ċar illi għanna bżon ta' soluzzjonijiet għal faham għax għal ħafna żmien eh, il-faham għad se jkollu rwol eh, importanti. Eh, Il-CCS u għan dibattitu interessanti u fl-aħħar wasalna biex namlu konklużjoni li ħaġa tajba u kif nistaw kif wasalna għal din it-teknoloġija il-mekanizmu eh, biex nżommu, eh, biex natfu dak li nħamġu eh, kull ġima e, e, meta jkun hemm e, power station tal-faħam mingħajr CCS qed jitfa' missjonijiet dejjem iktar fil-atmosfera. Aw, issa niftħu d dibattitu għal tosijiet. Mela nibdew bi Sur Zibar mill-PPE. Grazzi ħafna. President. Grazzi tal-li jgħatawnek, ħana nil-għaw kiena kontent illi inti jgħataw prezenti mana bħala President tal-Parlament Ewropew, President li għandu ħafna esperienza anki fl-ambjent, illi importanti għalina il-kwistjoniet li inti tkellimt fuqhom u anki l-tweġibiet li tajt u ma punti importanti għal futur tal-Unjoni Ewropea bla dubju. Però meta diskutu fuq dawn l-affarijiet bħala leġislaturi l-ewwel irridu nivverifikaw jekk aħna għannix verament bżon ta' regoli ġodda, normi ġodda, din hija l-iktar ħaġa importanti. Jek inħares lejn il-punti li inti tkellimt fuqhom jiena nasal konklużjoni personali li eh, attwalment fuq livell ta' leġislazzjoni tal-komunità tal-istati membri aħna għanna livell avanzat ħafna anki meta nqablu ma' reġuni oħrajn fid-dinja. E talba għal regoli ġodda ulterjuri ma, ma, ma waslitx fl-aħjar żmien issa għax issa wara Lisbona qegħdin ngħaddu minn fażi illi għandna eh, għadna għedin kontenti bl-effett ta' trattat e disponibilità tal-Istati membru tal-istituzzjonijiet l-oħrajn hija limitata ħafna għal revizjoni ulterjuri ta' trattat. Dina mux biss bħala problema politika, ma kif għattint, President, aħna għedin f-situazzjoni li għana ħafna regoli għadhom ma ġewx imwetqa e, e, ma ġewx e, implementati u dawn ir-regoli jgħatu ħafna soluzzjonijiet għal problemi li diġa għanna qoddimna. Bla dubju fl-Europa jista' jkollna suċċess fi żmien twil jekk nirsolvu l-kwistjoni tal-enerġija u nirservu b'mod sostenibbli b'enerġija mingħajr CO2 fuq dan jiena naqbel 100% mal-President. Issa ikun xikun dak li wieħed jaħdem jaħseb fuq il-tibdil klimatiku kawżat mid-dinja, eh, però strateġija għall-ambjent hija essenzjali. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija t-teknoloġija CCS. Eh, min jgħajt li CO2 mandu lebda impatt, allora din il-teknoloġija mhux importanti, ma teknoloġija eh, teżisti diġà qiegħda fuq is-suq, imma l-problema hija li għada miex effiċenti daqs eh, eh, kem nishtiq u tkun eh, biex nirsolvu l-problema tal-power stations tal-faham. Bħalissa, specialment fu dak li għandu xaqsa ma la reti ma dan ma networks, għanna ħafna enerġija li tiġeddet, aħna għanna strumenti għad dispozizjon u nkunu namlu ħagġa tajba li provaw in wet u dak li għanna flok ma qabel ma nagħmlu t-tieni pass u naħsbu għal dak li rridu eh, nagħmlu fil-futur, inkella ma nkunux kredibbli għaċ-ċittadini. Fuq din kwistjoni essenzjali hemm bżonn nevitaw li ma nkunux kredibbli lejn iċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Niproponu illi nillimitaw għal żewġ minuti l-mistaqsijiet biex ikona kontroll fuq il-debattitu. Iva, u pjaċir, sur Parnio, għalija li nilqa kif għalġa l-President tal-Kumitat tagħna Aħna ma dalor konna fl-imkien fil-5 ta' Mejju meta organizzajtu din il-konferenza hawnhekk fuq din ir-rida komuni biex ikolna komunità Ewropea tal-enerġija. E, fl-istess e, ħin jekk e, nħarsu lejn dan il-proġett u nisimaw l-ispiegazzjonijiet tiegħek, aħna nistgħu naraw jekk eh, din il-politika nistawx inwet uwa. Jena napoġġa bisħieħ l-ewwel net, però l-ewwel mistoqsija fuq il-fattibilità. Eh, u mbagħad kif nistaw indaħlu nintroduċu strumenti ekonomiċi biex nigarantixxu il-finanzjament ta' dan l-istrument ta' riċerka u żvilupp. Kif nistaw aħna jkollna budget eh, biżejjed li huwa dedikat esklużivament tal-enerġija. Tieni kwistjoni, kif nistaw nikkonvinċu fuq dak li għandu xaqsam mal-implementazzjoni ta' konnessjoni vera u network vera Ewropea tal-enerġija billi nevitaw din il-frammentazzjoni bejn networks differenti nazjonali li għanna u dimna l-lum. U, u bad kif nistaw immorru li lem fi xiri eh, komuni, konġunt ta' gassu ta' eh, zejt biex ikonna prezzijiet iktar interessanti u dawn huma l anijiet tal-politika komuni ta, eh, tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija. U bad, eh, ma naqbilx mal-kollega li tkellem qabli l-artikolu 294 eh, ta' Trattat ta' Lisbonu fl-opinjoni tiegħi mhuwiex biżejjed jekk aħna rridu eh, naslu sal-aħħar eh, f'din il-politika inwetqu kollha kemm din il-politika tal-enerġija Ewropea. Forsi nistgħu nistgħu nfasslu trattat ġdid tal-enerġija. Il-President Interrompe, il-Signora Rosbach. Grazzi, grazzi li inti l illum, aħna nishtiqu nisimaw dak li inti tishtiq tajdenna bħala ċittadin Ewropew fuq il-Gazprom, Gazprom u fuq il-pipelines li qed jgħaddu minn taħt il-li se jgħaddu minn taħt il-Baltiku. Umbat nishtiq nagħmellek xi mistoqsijiet fuq il-Ċina u fuq il-ħtiġijiet ta' enerġija tagħha. Ija huwa veru illi huma qegħdin jużaw il-faham. Però huma bekk huma vulnerabbli mħabba l-kwalità tal-arja, fuq l-effetti ta' s-saħħa, unbat hemm possibilitajiet oħrajn qegħdin iħarsu li huma illi jixtru iż-żejt, ħafna żejt mill-Iran, illi unbat itjom pożizzjoni politika kompletament differenti, anki fuq is-sistema eh, politika iranjana. U nixtieq eh, nixtieq tgħidilna x'taħseb inti fuq dan u anki ir-rabta ma' problemi eh, politiċi tal-lum. Grazzi. Il-President jagħti il-mikrofonu issa Newton Dunn nishtiq nala il-lista tal-kellima. Iva, Newton Dunn. President, eh, u interessanti ħafna dak li inti eh, għat eh, xari lu jina kont fi delegazzjoni indiana, peress li inti semmejt l-Indja, u ħna konna f'Deli fil-parlament li huwa parlament għajjem ħafna, u aħna kena laqata aktar minn sija speċifikament mal-membri eh, tal-parlament indjani li huma interessati fil-problema ta' tibdil klimatiku. U rrid li huma kienu iktar informati minna għax kienu speċjalisti propju fuq dan is-suġġett. U kellna diskussjoni tajba ħafna entuzjasta u fl-ħar tal-laqa il-president eh, tal-laqa indjan eh, għal li għandu jkonna komitat konġent u nitkelmu eh, fuq dan is-suġġett bejn l-Europa u l-Indja fl-imkien u naħseb li dinja idea verament eccellenti fuq kif Umbat kif se organizzaw deħ kwistjoni oħra, ma nixtieq insasik xtaħseb fuq di u forsi jekk anki f'Beġin jista' jkun hemm eh, kumitat konġunt bejn il-parlamentana Ewropew u anki fiċ-Ċina f'Beġin biex din diskussjoni nkompluha għax din hija l-iktar diskussjoni importanti li bħalissa għandna qudiemna fid-dinja. Iva, grazzi ħafna għal dan il-komment għax jiena batlek ittra jgħid il-President fisem il-Kumitat illi fid-delegazzjonijiet tagħna mad-dinja il ħarsien tal-klima eh, hija uh, point of order uh, permanenti il-pajizi gbar eh, għaldastant dan darwa komment importanti eh, eh, issa nadu għall-Linda McAvan. Ejwa, iva, grazzi President, jina kontenta li tissir isibħin biex tamel kampanja anki fuq il-teddi klimatiku anki fuq il-enerġija. Eh, hemm eh, periklu li stati membri eh, jerġaw lura mill-impenji li ħadu fuq it-tibdil klimatiku. Aħna rajna u għanna kif qed ħafna leġislazzjoni u ma nix bżon ta' leġislazzjoni ġdida, pero niddubita kemm progress edin jagħmlu l istati membri lejn il-miri tagħhom għall-enerġija li tiġġedded. Imbagħad fuq il-prezzijiet għandna bżonn ta' enerġija li tqum ftit, għandna bżonn ta' enerġija sostenibbli għax id-disajnijiet u l-liberalizzazzjoni ġabbetinna aktar enerġija, pero ġabbetinna anki eh, eh, ħafna investimenti fil-miżuri ta' enerġija u dana eh, nittama ħares li l-Amerika, per eżempju, ħares għet ħalsu l-prezz eh, tal-fat li mandomx regolamentazzjoni fuq iż-żejt u se jkollhom iħalsu biljuni u il fatt li jridu jinternalizzaw l-ispejjeż tal-enerġija li jipproduċu. Jiena naqbel eh, kompletament ma dak li tajt fuq is-CCS din hija opportunità unika, irridu nagħmlu l-investimenti u rridu nikkonvinċu l-Kunsill li għamel dawn l-investimenti, il-Kummissjoni eh, għamlet anki disponibbli finanzi għal proġett pilota, però diffiċli anki li jġu tużaz dan il-flus u fl-aħħar pala President tal-Parlament inti ħatiħu interess eh, eh, fil-stampa eh, tal-karbonju, fil-footprint tal-karbonju tal-Parlament. Aħna ħafna drabi fil qatana għanna l-air conditioning iktar qawwi u hemm għaluli li jem kontrol ċentrali ma t-sax laqastu t-nizlu. Eh, Memx għalfej ħafna drabi konna eh, air conditioning nistgħu niftħu l-btwi btuj twieqi. Eh, iva, tkun ħagġa zaħira, pero il publiku jġudikawna bl-imġiba tagħna u nistaw namlu ħafna iktar f'dan is-sens. Grazie. aħna aħna konna stedinna anki per fu per anki anki eh, em, anki persuna oħra biex tiġi titkellem eh, barfin espert fu dan is soġġett Il Sur Arsenis, grazzi li inti għonek prezenti, President, u il-rol tijak sista jkun kruċali fil- din il-ħidma. Eh, Inixte eh, naqbel ma dak li għalet il signora McCavan aħna bħalissa għanna din il-mira tal-20% u rridu namlu ħafna iktar il-ftejm ta' ta' Copenhagen ma, kienx ta' suċess għal biex nbidlu il-politika tagħna fuq il-tibdi klimatiku kif qalu kol il-President rridu ners u lejn tnaqqis ta' 30% fuq livell tal-Unjoni Ewropea. E, meta ħarsu li parlament balimas aħna diġa għanna tnaqis l 20 pero forsi nistaw nollu da xejn il-mira tagħna. Meta nqabluha mal-Ewropa kollha nistgħu namlu iktar u natu eżempji lil pajjiżi l-oħra l-istati membri l-oħrajn li jistgħu jagħmlu xogħol ma' mod aħjar. U jiena daqstat naħseb illi nistaw innaqsu il-footprint tal-karbonju tagħna bil-50% u anki fuq il-ħala ta' enerġija jina għal xarej kont qed naħseb, kont qed ngħix f'hotel li huwa viċin hawnhekk tal-Parlament u kien hemm żewġ kmamar li kienu dejjem biex ewlin. 24 sija kuljum il-ħin kollu. U għal dastat nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex inwaqfu dan il-ħala ta' enerġija. Iċ-ċittadini e, e, għadhom jifmuhom dawn il-problemi u nistaw nikontribwixu għal biex innaqsu eh, għal din il-nazzjoni tal-klimatika. Mario Cirillo. Grazie President, jena apprezzajt ħafna kemm il-bira kif ukoll illum il-presidenza tal il-preżenza tal-President Buzek. U speċjalment imħabba li huwa dedika l-attenzjoni tiegħu għal eh, din il-kwistjoni daqshekk importanti għal eh, għal ħajja ta' kuljum tagħna. Proposta eh, illi hija importanti ħafna eh, dalodu hija il-fatt li l-President Buzekin membru ta' dan il-Kumitat tal ħamas snin. Jiena naqbel Miaw, meta jgħid illi l europa tista' toħroġ mill krizi ekonomika billi tiżviluppa eh, l lejjun ta' enerġija eh, alternativi u sostenibli u, u, possibli. Aħna niproduċu l-enerġija, għanna bżon eh, veru jena naqbel li konna suġġet ġdid li aġenzija ġdida li fuq livell Ewropea ikun interessat billi iżom e, il-prezz tal-enerġija u jizgura l-kulħat nevitaw il-ħala u nimxu lejn e, tfadil fl-enerġija. E, hemm ħafna inizjattivi għal biex ma naħrux l-enerġija. Dalu rajna inizjattiva fl-iskolja tal-Italja ta' fuq illi permezz tal-istudenti impenjati u dana u modell li nistgħu nerġgħu niproponu f'pajjiżi uħrajn. Għal dastant. E, nistaw jistaj konna komunita Ewropea l enerġija u fuq dan il-sujġet nishtiq nistaqsik u namillek mistoqsija zaħira. E, xini u xinu ma diffikultajiet E, biex tinkludi l-27 pajis kolla u kem se ndumu biex inwet uħdan il-proġett u kem se jkunem ekonomija interna e, ta' rizorsi. E, il-president e waqfu u għajkompli. Jista jkunem titjib tal-font fuq dak għandu xaqsam ma' tibdil klimatiku. Grazzi, jgħajt il-president. Fin dank, President Jeze. Grazie, President. Grazzi tal-li ġejt lura għal-Kumitat l-Antik tiegħek. Żewġ kummenti dwar eh, ċina. l għallet naħseb li rridu noqogħdu attenti li ma nitfawx il-pajjiżi kollha emerġenti fl-istess keffa Irridu nkunu koll iktar pozittivi fil-rigward ta' negozjati tagħna ma' dawn il-pajjiżi, irridu nappoġġawhom, irridu naħdmu magħhom flimkien magħhom u nagħmlu ċina u l istati Uniti. Copenhagen kien maqsum bejn eh, ċina u il-punent Ġi ċina nixxila daħal il-Brażil u l-Messiku maħħa li mhijiex kwistjoni għal bedla fil-klima iżda kol hija għall-ordni nizinija futura dan huwa interess kumpless ħafna għal dasant ridu nassiguraw li dawn il-pajjiżi kollha ma jdurux kontrina. Aħna ftit ġranet ilu konna fl assemblea tal-Juralat ma' pajizi ma' l-Amerika tisfel u smajna xi kummenti dwar ċina, dwar ser jiġri f'Kankun, mbagħad s sfel tal-Afrika. Rridu naħdmu fl-imkien mal-Brażil, mal-Brażil, mal-Messiku, mas l-Afrika tisfel biex bekk nkun għamlu nistaw nagħmlu pressjoni fuq iċ-Ċina. Għalfejn ma nibatux delegazzjoni minn pajjiżi bħal pereżempju il-Messiku din hija xi ħaġa li talbet id-delegazzjoni Messikana u dawn nibatuhom il-Istati Uniti u iċ-Ċina u dawk il-parlamenti li kommettew ruhom li dawn il-pajzi morru jżuru eh, l-Istati Uniti u l-Ċina. L-aħar punt, mandu xieqsa għal-bidla fil-klima, rapport li għadottajna fl-aħar sessjoni plenarja, il-prassi terribli ta' til ta' nis biex jittihdu l-om l-organi għal-trapjanti. Għanna informazzjoni interessanti dwar kif nistaw namlu xaħġa dwar dan. Naddu għas-sur Prodi. Grazie, Presidente Buzek. Grazzi, grazzi Sir Buzek tal-qiet hawnhekk. Jiena naħseb li dan huwa moment tassew importanti. Jiena kont fiċ-Ċina fil-bidu ta' Marzu ta' Mejju u jiena kellna wkoll żjara mas sur mal-Ministru ta' Ċin, President ta' Ċina. U hemmhekk kien qed jgħiduna li minħabba teknoloġiji ġodda tal-istin tal istin tal bil fuar ġifiri dawn ikunu jistaw jħadmu dawn l-impjanti ħafna iktar aħjar għalhekk qed jabbandunaw il-mod kif kienu jiżawhom qabel. Però fl-Ewropa m'hawnx dan it-tip ta' ideja aħna għandna wkoll nużaw din it-tip ta' konċetti u rna nkunu fuq qudiem meta nagħmlu negozjati ta' emissjonijiet tal gassijiet effett serra, aħna ma, ma minna suċċess ta' xej f'Copenhagen. Dan huwa punt importanti ferm, ħattini ħaġa. Jekk aħna rridu nkunu serji, aħna nistgħu nfasslu program tal-gwerra dwar uh, l-enerġija li tiġeddet. Dan kien niżel fil-rapport ta' Hija possibbli, hija fattibbli, hija ħaġa li ġenna nigwadanjaw fl-aħħar mill-aħħar u fi ftit żmien. U tippermettidna li jkollna effett illi ikkunu ġenna biss nużaw illi hu dak li huwa tassew neċessarju biss U dan iġenna naħdmu u namlu dak li huwa meħtieġ fi żmien qasir ħafna u dan huwa il-punt li ħollu jorbot fjek aħna ħankunu serji f'dan isforz komuni. Molto grazie. Mikhail. Grazie ħafna, is-sur e Tremopolis. Grazie ħafna, jena nixtieq nirringrazzja l-President tal-li insapa umana dan u għazmin kritiku għal dan id-dibattitu fi zminijiet ah, problematiċi ekonomikament għal stanzi li naraw x'nistgħu nagħmlu mezzi favur l-ambjent, diskussjoni maċ-Ċina hija waħda f'xi ftit ipokrita għaliex rigward tal-interessi tagħna dak li qegħdin nippruvaw nanalizzaw xi kultant huwa fil-fatt il-mod ta' kif il-benefiċċji jistgħu jitqassmu, jitferxu jekk nasbu dwar l-anijiet tal-2020 u it tnaqqis ta' CO2 40% tal-2020 u 80% għall-2050. Allura dak li rridu naħsbu dwaru huwa preċiżament x'qed jiġri fir-rigward tal-ifrankar tal-enerġija u dwar nuklear per eżempju ġilli nitkellmu ħafna però jisu kollu klim fira aħna rridu nippruvaw niffukaw fuq ġenerazzjoni ta' 100% ta' enerġija rinnovabbli sa l-2050. Aħna rridu nimmaneġjaw ir-riżorsi tal-biomassa u l-agrikoli tagħna b'mod iktar effettiv. Ma nista' Nistaw Ivan nitkellmu dwar l-energy grids. Iżda rridu nitkellmu wkoll kif ser nizviluppaw il-modell tagħna Bażikament aħna għandna mudell uniku fl-Ewropa iżda rridu naraw kif ser niblu dan, irridu niblu il-mudell, il-metodu ta' konsum tagħna nifukaw iktar fuq iċ-ċittadini, rridu niblu eh, il-mentalità, rridu bidla fl-Unjoni Ewropea biex bekk ikolla rwol meċċej fil-futur bħalma kellna rwol meċċej fil-passat. Grazzi. Grazzi, President. Grazzi, President. Nixtieq nżid parti li tkelmet fuq il fat li qed nużaw ħafna enerġija imħabba l-air conditioning. Jekk aħna rridu nfadlu fuq l-enerġija nistgħu nevitaw li moru Strasburgu u nagħmlu dawk il-vjaġġi kollha. Però elementi ieħor importanti nirringrazzja lil President Buzek għal rapportija għal prezentazzjoni tiegħu speċjalment fuq dak li għandu xjasam mal komunità Ewropea tal-Enerġija aħna ma nistgħux ma naqblux ma dak li inti għattu ktibt u importanti li l-Ewropa jkollha peace, eh, eh, specialment f'kamp delikat bħal da. U nirringrazzjak kan għal dak li għad fuq ċina, għacħar li ċina manda lebda intenzjoni fi snin li ġejjin tnaqqas l-użu tal-faham, għal stant li manda lebda eh, intenzjoni tnaqqas l-emissjoni fl-atmosfera, anzi, bil-fat li qed iżid it-talba tal-enerġija <laughs> se jkollha żid ukoll l-emissjonijiet. Aħna ma nistgħux laqas nagħtuhom l-teknoloġija tagħna b'xejn, teknoloġija li ħdimna ħafna biex niproduċu, però di ħaġa ħaġa tajba li aħna nimponu carbon tax għal eh, dawk il-merkanzija li jiġu minn pajjiżi li ma jrispettawx il-regoli eh, eh, fuq l-ambjent, mhux iċina ċina biss hemm pajjiżi oħrajn ukoll. U jiena nitolbok tista' tajdinna x'taħseb int ek nistawx nimponu l-pajjiżi kbar din il-carbon tax. U nixtieq nagħmellek mistoqsija oħra koll, President, nishti nkun naf wara dak li inti għattinna f'rapport tiegħek għak, kiex ħaġa tajba illi il-ġlieda kontra il-bidla tal-klima għandix tkun dejjem bis fuq l-ispalel tal-Europa. Jo eh, aħna l-isforzi ekonomiċi għanna mandom ikunu eh, marbutin ma' sforzi ekonomiċi anki mm, ta' pajizi oħrajn terzi illi iniġsu ħafna. Għax sfortunatament id-dokument li ħarġ minn dan il-komitatu anki mbagħad mill-parlament li wasal f'Kopenhagen eh, u ħasra illi għalu illi dawn l-investimenti għandhom jisiru anki minn pajizi terzi. Grazie. Grazie, kellema li mis. Grazie President, dak li għettinna l-lum. Ċina, nuklear, u teknoloġija ġdida, forsi nistan kellek ftit dwar l-impjant nukleari f'maħafsħa li ser jimbena 160 km l-bot minn Vienna din hija teknoloġija però mis-sebajnijiet. Kien hemm sessjar tal-impatt fuq l-ambjent fej kwarta miljum ta' persuna fl-Awstrija qalu li eh, huma kienu kontrarju ta' dan dan l-assessjar tal-impatt huwa xi ħaġa li konċerna il pajis tagħna drittijiet reġjonali u kol nazzjonali tagħna fin-naħa tisfer tal-Awstrija. E, u l-President tal-Awstrija talab li l-Komissarju Oettinger u jiena nitlob li l issa bħala President tal-Parlament Ewropew biex tara eżattament id-direttivi li ġew ehm, imposti biex nassiguraw eżattament kif nistaw nibqaw mexin il-qoddim u nħallu warajna il-nuklear. Grazzi. Grazzi il-klema li mis. Šitos svarbios iniciatyvos, kas mums visiems yra europiečiai. Grazzi. Grazzi President, grazzi ta' din inizjattiva ferm importanti in networks ta' l-enerġija uh, u kol kwistjoni ta' interkonnessjonijiet fil-reġun tal-Baltiku hija xi ħaġa li hija diffiċli mill-lat politiku, finanzjarju U di miex biss kwistjoni li aħna nabżon is-CCS jew inkella l-enerġija mirġieħ u li aħna nappoġġaw dawn iżda wkoll hemm alternattivi oħrajn li eh, rridu eh, nindirizzaw. Għaldaqstan nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar kif fejn jista' jkollna eh, assessjar tal-impatt indipendenti. Dak li qed nirreferi għalih hawnhekk huma l-proġetti ta' enerġija li ġew implementati fir-Reġjun tal-Baltiku wkoll fir-reġuni l-oħrajn fil- eh, fil-Unjoni Ewropea, fit-truf tal-Unjoni Ewropea nixtieq inkun naf eżattament xi tixtieq tgħid? Iva, di dan huwa suġġett diffiċli ħafna, ma nafx kif se tirrispondi dan f'ħames minuti, forsi tista' tniżel eżattament eh, x'inhu il-punti u mal malajr. Iva, jgħid il-President, nista' nirrispondi b'mod ġenerali jew b'mod iktar preċiż. Jiena ser nipprova nirrispondihom kollha punt wara punt, 20 sekonda għal kull punt. Jekk iġobkom, niftakru li ma tantx hemm ħin. Eh, kollega Ziber, l-ewwel domanda. Aħna nabżon regoli ġodda, na trattat ta' Lisbona dwar is-solidarjetà fil tal-enerġija u għanna ħrajn ukoll kien semmu l-enerġija bħala xaġa importanti ħafna għal-bidla fil-klima, pero nistgħu ngħidu li mhux kollox huwa mniżel fit-trattat, L-istess japplika relazzjonijiet interistituzzjonali tagħna l-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri, il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali, xejn mu imniżel preċiżament fit-trattat aħna qed nalaboraw biex insibu soluzzjoni tajba. L-istess mod japplika għal din is-sitwazzjoni, għal din il-kustjoni, aħna rridu Tejbu dak li hemm imniżel fit-Trattat tal Lisbona b'mod ġenerali. Għal dastant biex ikonna xaġa importanti ħafna xnajdu. Hemm pereżempju tliet erba' ħames punti fil-rigward tal-enerġija, bidla fil-klima. Dawn il-kwistjonijiet huma konnessi mbagħad mad-domanda tiegħek. Importanti, kollega Parnjo. Iva, importanti l-flus, irridu niddeċidu aħna fuq il-budget li jmiss għalfejn nishtiqu u l-flus tagħna, għalli ma raġuni. Għal daqsan tiridu niddiskutu. Bisa noqogħdu ngħidu le wara li l-budget ikun les, tirid għandna bżonn xi ħaġa l-enerġija, l-klima, l riċerka jew għal-networks. Forsi għandna diddefinixxu xi ħaġa issa. Forsi le, forsi m'għandniex għalfejn għamlu hekk, ngħidu le hemm bżonn. Fl-istati kollox jidependi fuq l-istati membri, irridu niftakru is uniku fit u fid-disajnijiet. Storja ta' suċċess kbira. is uniku. Ti kienet maħabba rrida tal-Istati Membri, ovvjament, il-Kummissjoni, il-Parlament. Kellhom jippreparaw leġiżlazzjoni iżda l-Istati Membri rridu issu suq uniku. Issa jekk aħna rriduh jew le rridu niddiskutu mal-Istati Membri. Fl-għar ta' diskussjoni tagħna ser nerġa' semmi dan il-punt għax huwa ferm importanti. Irdu ngħidu però li l-appoġġ tal-membri tal-Parlament huwa importanti ħafna, importanti għalija wkoll. Għandi bżonn l-appoġġ tagħkom. rridu naraw eżattament kif aħna nistgħu niffinanzjaw il-proġetti kollha, pereżempju riċerka. Ir-riċerka proġetti kbar, rridu jkollna irridu enerġija irħas, pero għanna bżon ta' teknoloġija, ġimbat um il-flus, għanna bżon ta' ħafna flus, ta' ħafna investiment. Kif ser nofqom? Kif tixtiqu tonfqom? Flimkien? Mod separat? Aħna nafu dwar il-valur mizjut Ewropew, aħna għanna is-seba program għafas u da' t-tmin program għafas. Kif tridu tiksbuħ? tridu tiksbuħ fi kwistjonijiet ta' enerġija? Għal stant, hemm risposta ġenerali, dan huwa biss il-bidu ta' diskussjoni. Jumejn ilu jiena kont fil-kumitat ITRE. U issa dan it-tieni kumitat li qed inżur. Din hija diskussjoni, idea politika. U jien irrid li intom tgħidu x'taħsbu dwar din l-idea politika. Figwar t ċina, kollega tagħna wkoll saqsa dwar kif se nittrattaw il-klima CCS fil-kista ċina. Nizrin dun repeti id-domanda ir-risposta iktar tard. X'in kooperazzjoni bejn iċ-Ċina u l-Iran? Jiena ma tkellimx dwar kwistjoni daqshekk speċifika dwar il-kooperazzjoni ta' ċina ma' stati oħrajn li jaħdmu fi produzzjoni tal-enerġija. Ovvjament se nitkellmu dwar l-Iran minn lat differenti, dwar is-sigurtà u iċ-Ċina dan l-aħħar hija lesta li tappoġġa sanzjonijiet minn naħa tal-Nazzjonijiet eh, Uniti kif probabbilment tafu. Jista' jkun li ma tissolvix daqshekk faċilment, iżda qed niddiskutu l-problema fid-dettall mill-awtoritajiet Ċiniżi. Iżda mhux f'konnessjoni mal-kwistjoni tal-enerġija, ovvjament, dan huwa di opinjoni differenti ħafna u jien qed niddiskutiha fid-dettall. Dwar l-Indja, idea tajba ħafna. Fil-kas tal-Indja u tal-Istati Uniti, Kom Komitat Konġunt. Jena nista nappoġġajk eh, ikkun uh, neċessarju din l-idea, per iżda fil-kas ta' ċina din hija kwistjoni differenti għax din ngħiduha bċar li iwa ikun tajjeb li jkun kumitat konġunt, iżda dan ma jinfluenzax ħafna id-deċiżjonijiet. Nixtieq ngħid le għaliex dejjem huwa importanti. Iżda fl-Indja demokrazija hija diffiċli ħafna u pajjiż kbir ħafna. Iżda minn kien dan kollu hija qed taħdem u dija l-ikbar demokrazija fid-dinja. Tasant jiena nappoġġa din l-idea. Is-Sinjora McKevin, Jiena naqbel ma dak li qed, Sinjora McKevin. Dwar negozjati, dwar kampanji. Kif ser nidiskutu il-bidla fi klima Irridu ngħidu Bonesta kolla kollha li konna nistennew ħafna minn Copenhagen u il-ftejim ta' Copenhagen kien il-minimu li rridna niksbu. Iżda ejjaw inżommu din il-rata ta' negozjati. Biex bekk nkun nistaw nkomplu naħdmu iktar u jirnexxina niksbu xaġa f'Kankun. Ser tkun xaġa diffiċli xorta waħda. Iżda aħna rridu nieħdu rwol mexej u kif qal is-sur Lize ftit minuti ilu għanna namlu dan flimkien ma' oħrajn pajjiżi li qegħdin jizvilupaw, ekonomiji enerġenti u mardux naqsmu il-dinja. Għanna rridu nadbu b'mod kollettiv qabel il-negozjati rridu nitkellmu ma l-Amerika ma' u wkoll huma ma tantx huma lesti li jiffirmaw ftejm vinkolanti. X'inhu r-rwol ewlieni tagħna li konna ftehim vinkolanti? Għal daqstant ejjew insolbu ftit problemi kruċali. Font datazzjoni, ejjew nappoġġaw l datazzjoni. Ikkun viżibbli għal pajjiżi emerġenti, mod partikolari għal pajjiżi għadin jiżviluppaw. Problemi ta' devastazzjoni per eżempju li dawn huma problemi separati. Umbat, jekk aħna rnixxilna niksbu xi ħaġa fil-flow ta' teknoloġija, kif ser nibdu teknoloġiji u x'numa regoli għall iskambju ta' teknoloġija, teknoloġija, datazzjoni, deforestazzjoni. Dawn huma partijiet żgħar ħafna tal-ftehim kbir vinkolanti għaliex ikun diffiċli ħafna fl-opinjoni tiegħi li mingħajr dawn il-ftehimiet kollha żgħar fil-bidu kun diffiċli biex naslu għal ftehim sħiħ vinkolanti bħala kwistjoni kollettiva. Jiena naf kemm diffiċli din is-sitwazzjoni u s-Sinjor Hadegard li qed tirrappreżentana b'mod tajjeb ħafna ukoll qed taħseb dwar din is-sitwazzjoni u eh, xi kultant ma tkunx daqshekk ottimista għalaqstant jiminix 100% ottimista. Iżda 90% ottimista. Hemm il-carbon footprint, is-CCS, etc. Dawn huma neċessarji li niżviluppawha. Naf li hemm xi dubji dwar dan, però għandna niċċekkjaw dan. Domanda li miss, din id-domanda kienet dwar il-mira ta' 20% u l-lemas fil-Parlament Ewropew. Forsi sal-intervent tijak Sajtnajt li għandu jkun punti għar il-ħames punt fil-Unjoni Ewropea li nibdlu l-attitudnijiet tagħna, l-abitudnijiet tagħna. Għalfejn ma niftħux it twi ma nistax nifhem. kif, per eżempju, nivjaġġaw fil-belt tuża il-rota. Għaldaqstant, għandu kienu ħames punti. Il-ħames punt, ma l-erba punti li semmejt, l-leġizlazzjoni, implementazzjoni tal-leġizlazzjoni, networking, un-bat kienem u koll il- fond tal-enerġija teknoloġiji u il-gruppijiet tal-xir tal-gas. Umbat, il-ħames punt, nibdlu l-attitudnijiet fl-Unjoni Ewropea fil-komunità. Għanna naħsbu dwar dan bis ta' ħafna. Domanda li miss. Din kienet dwar il-bidla fil-klima u l-istati membri. Ovvjament, kollox jiddependi fuq l-istati membri. Fl-Unjoni Ewropea nafu li ma indipendenti fil-deċiżjonijiet fil-Konsil tal-Ministri, Konsil Ewropa, u iktar iktar issa ġdin istituzzjoni ġdida taħt il-President Van Rompuy li huwa President din l-istituzzjoni għada sant irridu Nidu daw l-kistjoni konsiderazzjoni kif għalet il-Sinjora McKevin minn la posta l-istati membri aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Ma nistgħu nagħmlu xejn fil rigward tal-miri tagħna 20 30% fil-futur. Sur Peter Lise Hemm kwistjoni ta' Ċiniżi li qed jgħidu aħna pajjiż li qed jiżviluppa. Aħna maħniex pajjiż żviluppat jgħidu ċ-Ċiniżi allura għandna bżonn l-appoġġ u mhux possibbli għalina li nwaffqu l-emissjonijiet aħna ser nistennew sakemm l-emissjoni tagħna per capita ser tkun l-istess palma fil-pajjiżi tagħkom. Iġifieri f'madwar 20 sena oħra U ma jgħidu, aħna pajis li għetin nizviluppaw, tistan taraw l-istatistika, u għalla stanti diskussjoni hija waħda diffiċli ħafna. Peter Kohl għal kif nistaw n u jina naqbel ma din l-ideja u jina ukoll dwar il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bnieda fiċina ċina jiena semmejta f'kull diskussjoni iżda barra fid-diskussjoni tal-Ministri. Għaliex hemmhekk jien kont niddiskuti kwistjonijiet tal-enerġija u ta' klima li ma' permis speċifiċi professjonali. Dejjem, però kienet importanti kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena semmur fissa dokumentat ta' drittijiet tal-bniedem u ser nagħtihom rapport dwar il-diskorsi tiegħi li x'din ħaġa ferm importanti ħafna għal eh, sottokumitat tagħna ta' drittijiet tal-bniedem. Umbagħad minnant Vittorio kien hemm kwistjoni dwar efficienza li għanda tkun għandu jkun hemm programm iktar effettiv għaċ-Ċina. <laughs> aħna nistaw nitkelmu dwar għanijiet oħrajn u biex nizviluppaw ir-rinnovabli. Din hija kwistjoni ta' sigurtà ta' provvista li importanti ħafna għall ewropa mhux biss eh, għall bidla fil-klima u huwa diffiċli ħafna diskutu da' maċ-Ċiniżi. Possibilità waħda biss jekk li aħna nagħtuhom teknoloġija mingħajr ma nistennew flus lura. ura jew natuhom teknoloġija ta' CCS fil-futur għax sin oħra xridu niċċekjaw għasna nafu jekk ma taħdimx, niċċekjaw fl-Ewropa. U nista' nifhem li kien il-kollega liħor li qal li ma nix nagħtuhom teknoloġija mingħajr ma jħallsuna jirridu diskutu għadi jekk aħna tu għamla bxejn dawn teknoloġiji tagħna ta' rinnovabbli ta' CCS. Dawn huwa importanti ħafna. Aħna nabżon ta' effiċenza tal-enerġija. Anka per eżempju fil- power stations tal-faham jista' jkollna wkoll sa 60 fil-mija anka jekk dan ikun kombinat mal-produzzjoni tal-gas u tal-kimika. Din hija effiċenza kbira ħafna, bidla kbira ħafna. Din hija kwistjoni ta' kif nitrattaw it-teknoloġiji tagħna. Għaldaqstant nirringrazzjak għat kummenti tijak sur Vittorio, dawn huma importanti ħafna bħal kull ħaġa li ntqalet sissa. Il-kollega liħor li saqsa domanda, jiskużani ma nafx ismek, irrit nitgħallem ismek, l-istrateġija tal-2020-2050, il-biomassa, l-energy grid, dawn huwa importanti ħafna nasolvuhom, malaj kemm jista' jkun. Din hija l-ħaġa li għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea. Fondi għall-inzjattivi ta' teknoloġija, teknoloġiji kbar huma importanti ħafna l-Unjoni Ewropea għala stant għanna bżon ta' flejes gbar. U x'nix bil-proposti kollha fl-imkien, per eżempju, valur miżju tal-Ewropa, modell uniku għall ewropa ovvjament aħna nitkellmu dwar modell uniku għall ewropa Sur Rossi. Grazzi għal appoġġ tiegħek. Inta sejt dwar iċ-Ċina jekk u ser kun rigal jew nbijawlhom dan. Hija kwistjoni għadu hemm ma nafux. Iżda qed nitkellem dwar il-problema tagħhom huma jgħidu li aħna pajjiż li qed jiżviluppa allura m'għandniex obbligu li naqsu mill-emissjonijiet. Aħna nixtiequ niżviluppaw l-enerġija rinnovabbli għaliex aħna jidu kunu sikuri. Hemm ukoll problema t regolamentazzjoni ta' WTO dwar, per eżempju, taxa tal-karbonju, jina naqbel iva nasbu dwar dan. Din u kol proposta ta' Franza, taxa tal-karbonju fuq il-frontieri tal-Europa. il signora Kadenbach. Jina Insa sejt dwar kwistjonijiet nukleari, dan huwa approċ differenti fl-istati membri kollha, da santi hija diffiċli ħafna li għan nirrispondi id-domanda tiegħek. Nafu li hemm tensjoni bejn il-pajjiżi dwar din il-kwistjoni, għaliex din kienet xi ħaġa importanti ħafna fl-aħħar ftit snin jien għal daqstant nixtieq niżviluppa din id-diskussjoni. Umbagħad eh, l aħar kwistjoni kienet dwar reġun tal-Baltiku. Din kienet eh, sempliċement dwar il-komunitajiet tal-enerġija tal Nista' ngħid li f'xi partijiet fl-Ewropa fixlok per eżempju fil-biċ tal-Ewropa, fil-parti ċentrali u tal-vant tal-Ewropa, hemm gżejjer, gżejjer separati. Jisom xi pajjiżi jisom gżejjer. Għal daqstant għandna bżonn ta' networks u appoġġ fl-effiċenza tal-enerġija, tal-rinnovabli, tal-teknoloġiji ġodda fil-pajjiżi kollha, mhux biss dawk il-pajjiżi. Għal dastant għal xi pajjiżi naħseb li issa anka mingħajr diskussjoni dan huwa proġett importanti ħafna u nista' ngħidilkom għaliex kollox jiddependi fuq l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar u l-appoġġ tagħhom. Kull diskussjoni li kolli fl-istati membri differenti jina mort f-14 il-pajis uffiċjalment. Wieħed fil-ponti kien l-enerġija tal-komunità Ewropea. Tkellimna dwar il-networking u il-flus għal-riċerka. Kulħadd jaqbelu jgħid iva idea tajba iżda jridu naraw u jisaqsu kif taħdem fil-futur, se taħdem fil-futur. Aħna għanna bżon appoċ. Anka permezz tal-parlamenti nazzjonali u jekk taqblu ma din l-idea ġenerali nistaw għaw mixjim dan il-proġett għaliex din għanda tiġi proposta minna. Irrid ikun hemm id-dettalji, id-dettalji m'hemmx lesti. Aħna qed niddiskutu d-dettalji magħkom, dan huwa tieni diskussjoni din diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Nirringrazzja ħafna lill interpreti jgħid il-President, nirringrazzjakom għal-paċenzja tagħkom għaliex intom ilkom 10 minuti żejda. Jiena ma żammejtx fil-qasir daqskemm kont qed nistenna. Grazzi ħafna jgħid il-President tal-appoġġ tagħkom. Nirringrazzja lil kulħadd, kollegi. Grazzi President. Grazzi tal-impen tijak, għal dawn il-kwistjonijiet, t-nibatu messaċ il-membri tagħna ċerti li ser tkun ta' appoġġ kbir għal kumitat tal-Envi. Grazzi, nagħlaq is-sessjoni laqgħa li fil-21 ta' Ġunju. Grazzi.